Colleagues, good afternoon. Can I bring the meet? Kollegi l nafsar tajjeb, għandkom u dimkom l-agenda, la bozza l-agenda, taċċettawa, jekk iva. Immorru għal kas 2020 l-amendi, naf li sur Blasek bat il-skuza tijaw u għanna lil Filip sabiex joħodlu postu. Grazzi, Sur President. Mux ser nejt, mux noħodlu postu kompletament, sempliciment naqra eh, s-arja minnaħa eh, tijaw u ovvjament jiskuza ruħu tal-li ma jistax ikun Brussel illum rigward l-opinjoni sur Vlasak jilqa ix-xogħol tajjeb ta' Shadow rapporters kif ukoll ta' kollegi oħrajn li kontribwixxew għal diskussjoni mod ġenerali. L-emendi fil-fat juru eh, kemm hemm rida sabiex ikun hemm sabiex intibu situazzjoni tal-manifattura tal-karozzi u koll noqdu attenti ma jitilfux l impjiegi f'dan is-settur. Irrid li konna approċċ koerenti tal- minnaħat tal-Kommissjoni għall industrija li tkun bbażata minn valutazzjoni dettaljata li mbagħad tiġi riflessa fil-proposti leġislattivi kif nistaw nsibu kol rifless femenda fuq emendi 42 u 44 fost oħrajn. Rrit u u kolli kolna għafas eh, teknoloġiku li jifoka fuq il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea. Hemm proposta wkoll dwar l-infrastruttura u rridu naraw li kunem armonizzazzjoni tal-standards tekniċi u din hija koperta f'emenda 31. Iżda rigward il-bej emenda 7 titkun eh, enfasizzata għaliex din hija mirata sabiex tibdel il-mod kif jiġi l-konsumatur. Naslu bata tal-emendi illi skont relatur imorru li lin mill meħtieġ li hu meħtieġ sabiex eh, insaħħu l-kompetitività u nżommu l-impjiegi. Il-relatur irrid jew jaffasizza illi ma rridux ma rridux nifukaw wis fuq illi e, innaqsu il-level tal-tedjus tal-karboni, ma rridux nifukaw wis fuq dan is-settur. Noqdu attenti illi ma nillimitawx riċerka fuq sma oħrajn bħal per eżempju tires, il-magni e, u u kol fuels alternativi għal karozzi Dan din hija konklużjoni tal-kummenti tas-sur Vlasek. Grazzi. Grazzi Gur Bradburn. Grazzi Sur Bradburn. Issa Sur Gross għal PPE. Grazzi. Is-Sur Vebe, qed nitkellem flok is-Sur Vebe li palissa jinsab. Fienek huwa sasini biex nejt fismu illi u b'mod ġenerali jilqa l-opinjoni jista' fil fat jappoġġa għandu iżdaq xie kummenti. Il-PPE jemmen illi dan is-settur għandu jiġi appoġġat permezz ta' riċerka u l-iżvilupp nafu illi hemm problemi fl-infrastruttura f'dan is-settur. Nitkellmu hawnhekk dwar eh, enerġija alternattiva fost oħrajn u dan ifisser li għandna bżonn xi forma ta' armonizzazzjoni mal-Ewropa kollha għaliex inkella hemm il-periklu il suq ma jkomplix jiżviluppa ma jkunx jista' jkompli jiżviluppa minħabba nuqqas ta' interoperabilità kif rajna fil-fatt jiġri eh, kif ġiri rajna jiġri. Ix-shadows jemnu li għandna bżonn ikolna pożizzjoni proattiva ma ridux fil-fatt eh, nkunu preskrittivi wis fuq l-industrija sabiex nilħu l-għaniet tagħna għandna bżonn illi il-partit eh, kollha interessati jkunu involuti anka permezz tal-grupp fuq livell oli, il-high level group. Hemm ukoll ċerta eh, konsiderazzjonijiet ekonomiċi ovvjament. Iżda rridu nħarsu lejn l-Ewropa bħala post ta' negozju wkoll dan irridu nappoġġaw għalhekk ma rridux xikonna miżuri li jkunu wis ibsin jew wis stretti. Nafu xinu ma l-għaniet tagħna nafu xinu ma eh, xinu meħtieġ minn għandna u nistgħu wis għan nappoġġaw dan dan l-opinjoni. Issa sur kadrali. Grazzi sur President Is-Sinjura Zabbal, ix-xadow tagħna qiegħda fit-triq tal-lejn il-Parlament u għalhekk jiena ser nitkellem fis-sima ser eh, nitkellem fil-qosor għaliex sfortunatament kollna ngħidu illi ir-relatur maċċetta l-ebda mill-emendi tagħna dispeċili ħafna ta' dan. U ma kellix naqas il-possibilità li jkollna diskussjoni ma' relatur ma kienem l-ebda laqa ta' Shadows li kienet organizzata kienet sorpriza li ma kienet organizzata laqa ta' dan it-tip u minħabba fek ma ġiet proposta l-ebda emenda ta' kompromess. Fl-opinjoni tagħna dan mhuwiex il-mod kif tista' taħdem, però naraw jiġri f'waqt eh, il-votazzjoni ta' għada. Permezz tal-emendi tagħna aħna rridna illi nisibu bilanċ bejn il-pilastri tal pjanta azzjoni u nifukaw fuq l iżvilupp sostenibbli kif ukoll nifukaw fuq eh, tkabbi responsabli. Issa, rigward l-emissjoni ta' dioxid tal-karbonju, rridu li nkunu koerenti flimkien mal-pozizjoni tal-Parlament fuq il-karozzi u l-regolazzjoni għandha xaqsa ma' dioxid tal-karbonju li deċidejna fuq nafti xur li għadda u stabliċena mira ġdida tal bejn 68 sa 78 gramma fil-ta' dioxid tal-karbonju għal kull kilometru. Sfortunatament il-elementi marbuta ma' dan diġà bilna fuqu ftit ċurilu ma' ma ġewx aċċettati. Nisperaw li l-lista ta' votazzjoni tkun tista' tiġi adattata kif huwa meħtieġ. Issa Sinjora Meisner, sfortunatament ix-xedder rapporter tagħna wkoll mhux eżaqgħun u tatni eh, karta x'naqra bil-Franċiż Jiet tiskuża ruha tal-li mhix edha għawnek hawnhekk eh, lum għandha impenni oħra f'pajjiżha sfortunatament dawn huma impenni illi ila li għamletom għalek ma setax toħroġ minnhom. Tixtieq tgħid illi jekk l-Ewropa għaddejja minn kriżi dan huwa l-iktar minħabba l-fatt illi l-industrija staġnat. li t ta' tal-industrija tiddependi minn kemm nistaw aħna fl-Unjoni Ewropea nappoġġaw din l-istess industrija, speċjalment l-industrija tal-karozzi. Eh, Iżda dan is-settur irid ukoll jilqa' għal isfidi tal-ġejjieni u f'dan l-aspett il-riċerka u l-iżvilupp irid ikun fil-qalba. Issa rigward l-emendi. 52 emenda ġew mresqa f'dan ir-rapport, ħafna minnhom huma tajbin u x-xedo rapporter tista' taqbel mal-maġġoranza tagħhom, però iżda għandha xi dubi dwar dawk l-emendi illi jirrekomandaw illi nsejsu limiti tal-emissjonijiet għadjusuti tal-karbonju sa l-2017 għal figura nsejsu dal-limitu ta' 68 sa' 78 gramma għal kull kilometru sa' l-2017. Itemmen illi għalla volja importanti ħafna illi nġildu kontra it-tisħin globali, Eh, rridu niftakru li qegħdin fi kriżi u ma rridux inkomplu nikkastigaw lill-industrija. Natalie Griesberg tixti li kunem eh, split vote eh, f'emenda 14 ta' dan ir-rapport. F'din l-emenda nitkellmu dwar il-sigurta fit toro ovvjament tappoġġa dawn il-prinċipi dwar is-sigurta fit toro iżda ma tabboġġax it-tieni parti dwar il-limiti fil-veloċità. Grazzi ħafna li sinja Meisner. il franċis tiegħek huwa kważi tajjeb daqs il franċis tiegħi. Mr. Kramer. Lena issa nagħtu l-kelma li sur Nira Kuksova l-Kummissjoni. Iva, grazzi ħafna ta' dawk l-emendi u grazzi tax-xogħol li għamiltu. Sissa aħna manna l-ebda komment partikolari. Ista em, xi emendi li tkellmu dwar reazzjoni għal eh, situazzjoni diffiċli ekonomika u jitolbu li klem xi tibdil fir-rapport. Is-sitwazzjoni fis settur ta' grazzi qed inkollu sviluppa Iżda l-evoluzzjoni għal ġejjeni hija waħda eh, kemm xi ottimista, forsi qatt ikolna forsi ġejja tama, ġifri memx fejn kunu wis kritiċi u dan il-punt. Grazzi. Grazzi ma fxek hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem tistaw forsi twaslu l-kelma l-relatur, eh, tejdulu illi jien kem xejn ħasseb illi ma kienx hemm laqa għax-shadow reporters, mhux il-mod ta' kif taħdem suppost, iżda m'hemmx tagħmel issa nisabu fl-istadju li qegħdin fih issa m'hemmx tagħmel, il-votazzjoni t-tiħet għada. Issa, il-punt li jmiss fuq l agenda huwa s-sorveljanza tal-frontieri tal-bahar esterni. Dan ir-rapport ta' Sinjura Griesberg għadda kif waslet minn Franza mill laqa li hija ma setax titlef u issa reġajna għandna l-Sinjura Griesberg. Bil-Franċiż. Rġajna, anzi, Għana s-sra Gensburg ħatterġa titkellem fisem il-relatur li miex edha għax edha Franza. Issa, dan huwa test li jitkellem dwar il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. U għalek jaqa u koll taħt il-Komitat Libe. Il-kwistjoni ta' trasport, e, mid-dimensjoni ta' trasport, għonek jek hemm xejn limitata l-unika parti marbuta ma' trasport dik tal-koordinament, attivitajiet ta' koordinament u anke attivitajiet ta' eh, tfittxija. Ix-xogħol ir-rapporti fil-fatt jiffoka fuq dawn iż-żewġ aspetti u jiffoka wkoll fuq it-taħriġ għal gwardjani fuq il-frontieri bil bl-idea li jkun jistgħu jagħtu appoġġ għal nies li jkunu fil-periklu u anka l-iskambju tal-informazzjoni, nitkellmu wkoll dwar l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-aġenziji differenti involuti fi sorveljanza marittima. Issa rigward l-emendi, hemm 17 il-emenda Natalie Griesberg tappoġġa kollha kemm huma parti 6. 3, 10, 17, 18 minnaħta ta' Sur Danalis, 19 20 minnaħta ta' Sur Taylor. Dawk kienu l-emendi ma tistax ta' poġġa. Issa, rigward emenda 14, eh, Sr. Griesberg temmen illi dan ma jorboċ eh, ma trasport, ma l-qasam ta' trasport. Iżda ma attivitajt ta' intervent għal kontroll. Issa 17, 18 u 20 u elementi l-oħrajn anka jitkellmu dwar eh, problemi ta' definizzjoni. Grazzi. Grazzi, il-President, Sur Grosh, għal PPE, umbat eh, il-kellima l-oħrajn jitkellmu fissem ix-Shadow Reporters. Għal PPE, grazzi, eh, niskusar ruħi fissem is-Sur Vidanska sfortunatament Anzi, fortunatament ma baċ il-kommenti tiegħu bit-Taljan għax kieku żgur ma kienx nesċi li naqrom. U bażikament jilqa dan ir-rapport it-taħriġ, l-standardizzazzjoni, tamir mediku. u l-ħtieġa li niffukaw fuq riċerka u l-iżvilupp il-programm Orizzont 2020 biex natu eżempju u jilqa l-fat li dan kollu qiegħed fir-rapport. L-iskambju ta' informazzjoni għandu bżonn jista' jkun organizzat b'mod aħjar skont il-dan skont il-xedu rapporte. Jemmen illi ma nixxifukaw bis fuq kwistjonijiet ta' trasport, iżda għan niffukaw ukoll fuq il-valur misjut li joħroġ miskambju ta' informazzjoni. Dan huwa fil-fatt l-ewwel mill-emend tiegħu. Ovvjament ma nistawx ehm, nitlu fl-arqa tal-Komitat Libe. Issa rridu naċċertaw il-rapport u kemm jista' jkun wieħed komplut. Issa fissem l-SND. Eh, shadow reporter li anzi ma battix il-kommenti bil-Grek, nispera ma jdispikom minħabba fek li mux ħadd nitkellem bil-Grek. Ix-shadow rapporter tal-grupp tagħna jirringrazzja l relatur tal- kooperazzjoni tajba tiegħu. Il-mira ta' dan ir-rapport kienet illi nindirizzaw il-kwistjonijiet marbuta mal-frontieri u anke minħab u xogħlijiet ta' bejn l-Aġenziji Frontex u l-Frontex. Il-proposta tal-Kommissjoni diġà ħadmet biex indirizza il-tħassib li kellhom l-Istati membri u l-emendi il-maġġoranza tagħhom itejbu it-test oriġinali u jkomplu jżidu il-sigurta tal-operazzjoniet u jtejbu il-kooperazzjoni. Iżda irridu naraw u koll jkunem kooperazzjoni gber fis sorveljanza marittima. Irridu naċċertaw illi il-prinċipji jinżammu u il- dak li rridu namlu aħna iżda u għal mux nejdu eżattament mux illi nejdu l ekupaċ għandu jagħmel iżda li nofru qafas tajjeb sabiex ikun jista sabiex il-liġi internazzjonali tkun tista' tiġi interpretata b'mod tajjeb mill-entitajiet eh, u l-aġenziji differenti. Aħna ovvjament nista' naqblu mal linja li ħa ir-rapporter, grazzi. Ħadet ir-rapporter, grazzi. Grazzi ħafna Michael. Issa. Issa. grupp li mess fissem is-Sur Taylor li mhuwiex jetaw illum illum nixtieq ngħid li kellha numru tal-aqat dwar dan is-suġġett naqblu mar rapport mo ġenerali. Issa rigward ir-refuġjati għandna eh, għandna xi emendi dwar dan jekk inti tiltaqa' ma' dajsa mimlija refuġjata ma tistax inti tħallihom bejn sema u ilma. Issa jekk dawn ir-refuġjati jew l-immigranti u immigranti legali jew illegali hija xi ħaġa li titindirizza meta dawn l-immigranti jkunu siguri fuq l-art. Ma tistax taqbad u tħallihom eh, f'nofs ta' baħar u jispiċċaw jkun qed jirriskjaw ħajjithom. Irridu niżguraw li din il-parti tkun eh, miktuba mod ċara fit-test. Grazzi lil Michael issa fisem il-Kummissjoni is-Sinjura Hili. il-Sinjura Healy. Grazzi u nafsinar il-kull tajjeb li l-kullħat, grazzi ta' dawn l-emendi proposti, għandi biss żewġ kumenti ġenerali. L-ewwel kumment diġà għamiltu fl-laqgħa, diġa' għamiltu meta rapporter prezentat il-opinjoni ta' bots ta' tagħha dan jitkellem dwar it-tamir li jkun fuq il-bastiment. Għalina dan dini amenda importanti ħafna għal sigurta ta' dawk in-nies li jkunu ser jkunu salvati Iridu li kunem u kol operazzjoni iridu kol li affas tajjeb ta' operazzjoni ta' kif għandha timxi l-operazzjoni ikun għafas tajjeb iżda mbagħad x'tamir eżattament ikun hemm jitħalla fid-dejn l-entitajiet il units differenti li jkunu qed jagħmlu jagħmlu l-operazzjoni ta' salvataġġ. Nagħmel ukoll referenza għal emend 14 jitkellem dwar ftejim bilaterali. Hemmhekk il-referenza għal ftemiet bilaterali nħossu li mhix meħtieġa l-istati membri ma l-istati membri bil-fors iridu isegu id-drittijiet tal-bniedem rispettivament x'ftemiet ikollhom fuq livell bilaterali ma' pajjiżi terzi. Umbat dwar l-obbligu ta' rapportaġġ dan huwa punt li aħna nixtiequ nkomplu nirriflettu fuqu sabiex naraw kif nistgħu nilqgħu dan nżommu ma' dan l-obbligu mill-aħjar mod possibbli. Grazzi ħafna s-sinja ma jisna għandek xaġoħra xizzit. Grazzi li mandi xejn iktar xejn ġżit. Nix infakkar il-membri sabiex jivvotaw għada. Eh, ninfakkarkom li ħanivvotaw għadhom fuq dan rapport. Ħaniħdu pawza sa l erban naqsi kwart meta nispiraw illi shadows ikunu għawn. Ħanidu pawza għasira sa l erban naqsi kwart u jekk joġobkom Pruvaw, sibu fejn huma il- fejn huma il-membri li suppost qegħdin f'dan il-kumitat, jekk joġobkom araw fejn huma jidulhom jiġu għax tħossna kemm xejn waħedna qudiem daw siġġi dwajta kollha. Niltaqgħu fl-erba' kwart.

Okay, colleagues, I'll restart the meeting. And the next... Mela nkomplu billa, il-punt li jmiss huwa ir revizjoni tal-regolament għanna rapport mis surbak kumbat wara nisimaw il-rappresentant tal-Kumitat imko qabel ma naddu mbagħad għal biex nisimgħu minn shadows Drittijiet tal-passiġġieri. Grazzi, President. Jiena Jena kontent natikom l isfond tal-proposti fuq id-drittijiet tal-passiġġieri u biex najdilkom li mumma l-punti iktar importanti. Kifat fil- eh, Starrija ta' spiegazzjoni għal rapport jiena nishti in, eh, insaħħa id-drittijiet eżistenti tal-passiġġieri. Is-sitwazzjoni kif illum mhijiex sodisfaċenti. Għanna implementazzjoni differenti minn pajis għalli ieħor u mhux kompluta u l-passiġġieri mhumiex konxi mid-drittijiet tagħhom. Fil-fatt, il eh, proposta mhijiex qiegħda eh, tagħti xi valur miżjud, għandi xi ftit proposti. Eh, billi nżidu l-iskadenza biex wieħed jagħmel talba minn tlieta sa disa sigħat għal titjiri twal, qed jiġi proposta. U anki fuq l-ispejjeż tal-lukandi tlet il-jili fuq 100 euro u u rerouting ta' 12 il eh, sea memx ħafna punti differenti. U fuq dawn il-punti kolla li għandi kif semmejt, issa jina għamilt proposti. Uh, Eh, il-prinċipju li zammejt moħi kien illi il-passiġġieri mhumiex qegħdin jirċevu eh, id-drittijiet tagħhom awtomatikament. Iridu jihdu azzjoni individwali, iridu jkunu konxi u jagħmlu talbiet kontra dawn il-kumpaniji internazzjonali. Ħafna drabi il-passiġġieri iħossu konfużi jerġaw lura ħafna minnhom imħabba l-ispejjeż u l-isforzi eh, involuti biex wieħed jieħu azzjoni legali u l-kumpaniji eh, tal-ajru qegħdin jisfruttaw din is-sitwazzjoni, speċjalment eh, meta niġu f'sitwazzjoni transkonfinali. Il-wieħed fil-mija biss tal-titjiriet fil-fatt jgħatu l-ok għal dawn il-talbiet u 2% biss fil-fatt jitolbuhom. Eh, u dana mux ħafna eh, meta wieħed iqis il-numri reali. U ma il-pis finanzjarju fuq il-kummerċ bħalissa u żgħir ħafna. Kont sorpris f'waħda mill-istqarrijiet illi eh, peress li jem eh, spejjes oljien, eh, l-kumpanji edin inaqsu l-spejjes taħħom u mux qed jagħtu drittijiet lil passiġġieri. Imma dinamiexi konċessjoni illi għal raġunijiet ta' spejjes il-kumpaniji mhumiex qegħdin jirrispettaw il-liġi. Din hija sitwazzjoni mhix aċċettabbli Ah, mux sen adattaw il-liġi għal prassi tal-kumpaniji tal-ajru. Fis-snin dara wassal għal ġurisprudenza pjuttost eh, kbira. Kienem 39 kas fil- eh, fil-orti Ewropea. Kienem ruling Sturgeon, de sentenza Sturgeon, illi ġieti konfermata mbagħad fil-każ Nelson. Il-proposta tal-Kummissjoni inkludiet is-sitwazzjoni eh, però dajfet is-sitwazzjoni fil-sentenza Sturgeon wara tliet sigħat wieħed jista' jagħmel il-talbiet, però uh, fil-proposta ġiet estiża l ħames sigħat, tisa sigħat u mbagħad 12 sigħa. U dan nistaw aħna nuruħa f'eżempji solidi. Per eżempju, jekk ikun hemm titjira li tasal f'New York minn Londra fit-tlieta ta' Warlof Sinar u e, jasal tard b'xi 11 sija, jasal fis-satejta fil-ħoddu l-għada. Skont ir-regoli ġodda m'għandek lebda dritt għal kumpens hekk int passiġġier. U jiena qed nipproponi illi E, għanna nerġaw lura għal e, l-iskadenzi ta' qabel tlet e, sijat għal titirit normali u ħames sijat għal titirit twal. Is-semplifikazzjoni tal-talba għal kompens meta l-aeroplani għasaltart u għet jieġi adattat f-titjira Ewropea eh, 300 eh, euro jew 500 euro għawnek għanna id-deċizjoni tal-2008 Valentin mill-Unjoni mill-Qorti Ewropea. Fil-rapporti għaj eh, Eh, dan jiġi konfermati li problemi tekniċi ma, ma jaffettwawx dawn il-talbiet u jistaw jiġu konsiderati eccezjonali jekk ikun hemm forza maġġor jew sabotaġġ il-passiġġieri ma jafuhomx id-drittijiet tagħhom u biex nikkompensa jiena eh, provajt insaħħaħ daqsxejn id-dmir tal-kumpaniji biex jagħtu l-informazzjoni. Eh, għal e, daqstant jkun hemm Eh, uffiziali ta' liaison jew ta' kuntatt eh, biex jagħtu lajnuna lil passiġġieri jekk ikun hemm problemi. U kwistjoni oħra hija trasparenza tal-prezzijiet u anki klawżuli importanti illi ħafna drabi huma moħbijin fil-kondizzjonijiet. Eh, kondizzjonijiet li wieħed jaqra meta jagħmel il-booking. U jien għamilt proposti biex dina tejbuha biex nevitaw li jkun hemm ambigwitajiet irridu nevitaw illi il kumpani eh, jgħatu jitolbu mizata għal biex tinħareġ eh, il-biljett pratikament, il-boarding pass. Unbat hemm spejes eh, spejjeż ekstra għal għal affarijiet oħra li wieħed jista' jieħu miegħu fuq l-ajruplan affarijiet anki li jixtri fl-aeroplan fl-airport stess. Jena, naħseb illi bħala prinċipju il-passiġġieri għandhom jiġu assikurati kontra l-insolvenza. L-emenda 42 tiegħi e, jagħtu daqsxejn ta' manuvra lil eh, kumpanniji fuq kif jistaw eh, ikopru xiftit minn dawn l-ispejjes Mm. U anki u eh, eh, meta waħed iżommom jistennew anki wara satej u jkoll għandu jkollhom id-dritt li jitilqu. Eh, bħala sitwazzjoni ta' bilanċ nista' ngħid li hemm proposti wkoll li per eżempju fil-kas ta' no-show policy, jekk ikun hemm titjira b'ritorn, prenotata il-kumpanija ma tistax tirrifjuta eh, il-ritorni jekk il-passiġġier ma jkunx tar fl-ewwel biċċa tal-biljett. Eżempju ieħor huwa l-wieħed jitlef il-titira ta' konnessjoni. F'dan il-każ eh, il-kumpanija il kumpanija tal-ajru li L-ewwel waħda għandha tkun responsabbli tal-fatt li l-passiġġieri kun telef it-tieni biċċa. Um, eh, eh, jekk jekk dan eh, din it titjira tasal iktar minn kważi sija aktar tard, allora għandu jkun hemm dritt għal kumpens. F'ħafna każijiet jiena qed nipproponi miżuri biex it-test jiġi allineat għal eh, direttiva fuq il-ADR. Eh, eh, fejn jista' jkun hemm uffiċċji nazzjonali għal risoluzzjoni mingħajr ma jneħħu dritt għal jista' jieħu il-każ f'orti. Jiena ntqajt ma' ħafna rappreżentanti u partit interessati u smajt x'inhuma l-argumenti tagħhom kont għaxejn imħasseb fuq il-atteġġament negativ minn naħa ta' rappresentanti tal-industrija. ħafna drabi l-idea kienet isom qed jgħidu li l-passiġġieri kienu qegħdin hemmhekk bħala xkiel. Jiena dejjem assumejt li wieħed passiġġier fuq il- fuq aeroplan dejjem għandu jkun konsiderat bħala l-ospiti. Jena eh, nħares l-qoddim lejn il-kommenti tal-kollegi u nittama li konna dibattitu interessanti. Grazie. Esur Mar għal eh, Komitat Imko. Majer. Grazie, President. Il-rapport Imko bħalissa qed jiġi tradott u jista' jiġi prezentat fil-lingwi kollha, però jiena kuntent nisma' dak li għalinna surbaħ għax mill-bidu net aħna kellna ftejm wiesa tajjeb l-imko hija responsabbli għal protezzjoni tal-konsumatur u għalhekk eh, aħna nifukaw ħafna fuq kwistjonijiet tal-konsumaturi, però dan nippruvaw anki Eh, nibilanċaw ma l-interessi tal-negozji. Jena eh, konvint li l-talbiet għandhom ikunu semplifikati, għandu ikun hemm żewġ klassijiet u żewġ ċifri, eh, mux tlieta kif għal surbaħ pero nistaw namlu konversazzjoni fuq livell ta' talbiet u naraw fejn nistaw nillimitaw tal talbiet għal prezz jekk wieħed iħallas 29 euro għal biljett u għed għed ifittex e, titira li ma tqumx ħafna, allora ma nistawx natu l-kumpens totali bħala passiġġier għal daqstant limitazzjoni e, tal-prezz u metodu tajjeb u kriterju. E, rridu ridu anki namluħa ċara, illi għanna najdu eżattament xinnuma l-possibilitajiet ta' kumpens. E, e, naturalment, e, wieħed jista' anki jitlob dejjem iktar. E, u naturalment iktar ma jkun hemm ħsara, iktar għandu jkun hemm kumpens. Smajt dak li għalli sur baħ fuq il-kwistjonijiet ta' tarmak, ta' fuq il runway meta wieħed ikun uh, Eh, meta l-aeroplan jittardi għamħabba dawn kustjonijiet, mbagħad anki fuq kem għandhom idumu dawn il-drittijiet għandu jkunem eh, għandu jkunem eh, skadenza uh, fl-Europa kollha u m'għandniex ikun eh, skadenzi differenti minn pajjiż għall ieħor. Ah, il-kwestjoni tal-ċirkostanzi eccezjonali mm, diffiċli, eh, il-Kummissjoni dal-aħħar għamlita iktar ċara, eh, di però mm, il-kwestjoni tekniċi għandhom jiġu speċifikati mod iktar ċar. Per eżempju, ħana nitkellmu hawnhekk fuq affarijiet li huma li lem il-kontroll tal- kumpanija. Enkunu għedin nereferu għonek għal problemi tekniċi li mumiex ta' responsabilità tal-kumpanija. Il-manutenzjoni, eccetera, dawn jitħlu taħt il-responsabilità eh, tal-kumpanija u mux tort tal-passiġġier. Imma fejn ikun hemm dewmien eh, din hija problema diffiċli. Jina kelli esperienza personali illi e, e, il-kumpanija għalet illi kienem illi, illi mux mħabba temp imma mħabba il kongestjoni kemm hemm ħafna titiriet fl-aeroport u għal dik raġuni mm, la tart xi titiriet eh, u tart u oħrajn mimlijin passiġġieri u ktar kmini eh, Meta niġu mbagħad għal talbiet ulterjuri, jiena nixtieq referi għal talbiet li huma għal interess tal-konsumaturi kien hemm risposta reċenti li eh, kien hemm miktub d dokumentazzjoni interna li wieħed irid jippreżenta ma kienx disponibbli jekk eh, wieħed imur fuq orti qudiem orti għet eh, eh, jista' insisti, però eh, meta m'hemmx azzjoni legali mannix naslu għall-istess livell ta' talba ta' dokumenti. Pratikament naqbel ma dak li għal surbaħ Il-kumpaniji meta jkunu uh, meta jkollhom tal-bit jippruvaw u ma jinnegaw id-drittijiet li għalina huma sakrosanti. Hawnhekk aħna għandna bżonn ntejbu l-aċċess u għandu jkun empini fil kas ta' noqqas ta' rispett. il kumpensi għak kustjoni oħrajn imma l-konsumatur ikun kun Eh, iktar ċar kikum għal itkellmux fuq special drawing rights eh, imma meta niġu għall-euro nistaw eh, natu ċifri li kunu faċli t-leweħet jifimom. Grazzi tal-istedina biex nitkellem mal-komitat ta'kom, nistaw najdu li aħna naqblu, hemm xi ftit dettalji li għat iridu nitkellmu fuqhom, imma aħna bilna li rridu namlu xi ftit laqat biex eh, naslu għal proposta eh, tajba. Grazzi. A soċjalisti issa is-sinjura e Vernio. Grazzi, President. Nifraħ li sur baħa xogħol eċellenti li għamel u nirringrazzjah u prova jinkludi u jtejjeb punti differenti fil-proposta li kellhom bżonn ta' titjib u dejjem hekk għamelu u interessati li jdefendi interessi tal passeġġieri waqt li fl-istess ħin jipprova jissemplifika u jiċċara l-kwistjonijiet għaliex iċ-ċertezza legali għal li ħaġa importanti hawnhekk għal-partijiet interessati kollha. Issa, l-ewwel għandi kommenti ġenerali, nilqa' xi wħud mid-dispożizzjonijiet li huma f'interess tal-utenti għal dawk li huma iktar vulnerabbli kif hemm miktub per eżempju għal eh, persuni b'disabilitajiet jew li m'għandhomx mobilità sħiħa eh, anki eh, kwestjonijiet il-protezzjoni kontra l-insolvenza dawn huma kollha dispożizzjonijiet li huma tajbin u sejrin fid-direzzjoni tajba. Fu l-kwestjoni titar speċifiċi mbagħad, mod partikolari il-dewmin pinijiet differenti nistaw nilħu ftehim anki għatem xi lokal diskussjoni eh, għal eh, kalkolu ġdid ta' dewmin fit traffiku u il-kanċellazzjoni ta' żewġ ta' satejn bħala threshold qabel ma' Eh, ikun e, dovut il-kumpens. Eh, ma nafx jekk eh, il-fat li per eżempju ikunem dewmin ta' kwarta u ta' nofsija għandu xie wassal għal biex jatuħom xarba l-passiġiri fuq l-aeroplan. Mod partikolari. fuq il- 3 sija, 10 sija, sija, 12 sija, jina naqbel ma' rapporteri li il-ħames sijat għal titira interna Ewropea jew daqxajn wis. Pero naprezza xewqa u li kunem ftejim volontarju għax naħseb li dan huwa aħjar għal passeġġeri. Fu il-titjiriet ta' konnessjoni, naturalment Eh, jina favur ta' trasferiment ta' responsabilità tal-kompanija li tkun kawzat il-dewmin. Eh, Iridun peron però naslu għad detalji fuq iċ-ċifri u anki fuq il-dewmin. Eh, għanna u koll nikonsidraw, nħos li dinja ħaġa importanti, li kunem informazzjoni aħjar għal passiġġieri fuq il-ħinijiet ta' trasferiment u forsi fuq il-fat li mux dajem ikun hemm biżejjed ħin biex imorru minn post għal ieħor minn titlira l-oħra meta jkunu għamlu il-booking. Għanna nżommu xieħut mill-arranġamenti biex nevitaw illi l-operaturi mbagħad jitolbu flus għal meta jridu jgħatu kumpensi. Fuq il-lukandi nistaw nidistingwu bejn dak li jgħati il-kumpanija u, u u l-kwistjoni ta' dritti tal-passeġġieri. Miljun u nofta, nofta nofs ta' e-, hija il-threshold tal-kumpensi e, irridu niċċaraw e, xiftit mill-responsabilitajiet hawnhekk fuq il-fat li ma jkunux jistaw jitelaw abort irridu niċċaraw ħafna farijiet għandu jkonna sistema illi illi illi jaraw xie għamlu meta l-pajis, eh, meta l passiġir mandu l-ebda intenzjoni juża il-tini parti tal-ritorn. Din l-idea ta' kanċellazzjoni unilaterali E, għanna nwaqfuha fuq dak li għandu xieqsam bat mal-bagaljej. Naqbel mal-rapporter fuq il-duty free u fuq l-istrumenti muzikali. Pero rridu namlu, rridu nipermettu iktar minn eh, bagalja wahda. Anki għawnek għandha tkun parti mit-trasparenza tal-prezzijiet. Jiena kontenta li għaw iktar informazzjoni u anki li iktar semplifikazzjoni tal-prezzijiet formula u anki il-lingwaċ u l-format anki dan għandu jkun disponibli u din ħaġa importanti ħafna. E, għanna neċaraw u koll il-responsabilitajt rispettivi meta niġu għal komunikazzjoni tal-informazzjoni personali ta' kontatt il-passiġġieri għandu jkunu għandhom ikunu eh, kontatteati meta e, għandhom eh, ikunu formati meta jiġri xi ħaġa. il rapporteri banna jekk prova inkludi anki deċiżjoni e sentenza Valentin. Eh, però rridu nikkonsidraw anki ċirkostanzi oħrajn. Il-ċirkostanzi eh, eh, eccezzjonali huma ċirkostanzi illi fin-natura tagħhom huma barra mill-kontroll tal-kumpanija, ħaġa illi ma setawx assolutament jikkontrollaw anki jekk jieħdu l-prekawzjonijiet kollha reġonevolment possibli. Eh, jiena favur bla dubju tal-effett deterrenti tal-ADR, eh, eh, però għandu jkunem li liġi uniformi ma l-Unjoni Ewropea kollha, nistgħu noħorġu b'soluzzjonijiet tajbin, nistgħu nerġa' nirringrazzjah l-rapporteru bħala shadow fil-Kumitat Eh, trasporti u anki viċi president tal-Komitat IMCO li huwa responsabbli għad drittijiet tal-konsumatur, aħna naħseb li nistgħu naslu għal biex nsibu bilanċ hawnhekk għax il-passiġġieri illi eh, eh, huma serviti aħjar bħal ma kienu bħal ma kiku kienu ospiti kif jgħidu l-Ġermaniżi jistaw jaraw li hemm iktar eh, sikurezza u sikurta, ikollom miktar fiduċa fil- kumpanija u għal daqstanti kontribwixxu anki għal titjib u għal dinamizmu tal-kumpaniji stess u jtejbu l immagini tal-kumpaniji u bekk ikonna eh, kompetizjoni iktar ġusta u iktar eh, leali. Grazie President. Xaħġa illi huwa marbut ma' dan. Illum ġa tkellimt fuq il-fatt li hemm numru ta' membri tal-Parlament Ewropew li tkellmu fuq numru ta' informazzjoni, nuqqas ta' informazzjoni minn eh, l-aeroport ta' Brussell. Xaqt insemmi da' il-punt li xuwa punt ta' dritti ta' passiġġieri kien hemm kontrolli li kienu jitolbu stennija ta' nofsija, m'għandniex passaporti speċjali għana xi gruppi għaddu ħrajni, li ħadd mellek għalfejn nasab ħaġa li trid tiġi ċċ-ċarata. Għan nitkellem bl-Inglis, għalli xedu rapporter ta' għatni nota bl-Inglis. Grazzi li rapporter, għal bieċa xoll tajba tijaw. Il-kooperazzjoni kienet eccellenti u nistaw naraw mill-abbozz li nkuruda diversi punti li diskutejna. L-ewwel żewġ punti li staqċin semmi naqbel illi Dew minn ħames sigħat huma twal wis fl-Unjoni Ewropea speċjalment meta ħafna mit-titjiriet huma ta' satejn. Ukoll f'każiet urġenti l-qorti ddeċidiet li dew minn ta' tliet sigħat huwa ġad Napoġġa wis. il-tibdil fil-spalima grammatikali b'xejn u ħarsin għal minn għandu titrit osra impunti wkoll. koll illi jistaw jiġu diskussi definizzjoni fuq eh, ftitrid kanċellata trid tiġi modifikata sabiex ma perikolawx il-passiġġieri. Nappoġġa il-kompens ta' 300 euro għal ftitjir imħassar u mhux ikun ammont stabilit imma limitu l-ammont jiddependi skont il-biljet. Ħaġa niddiskutu il Dew minn konsekutiv kas ta' ċirkostanzi straordinarji. Kem tetjiri dan jaffetwa? Dan huwa importanti għal eh, l-nitraj rużar illi opera b'numru ta' żgħar ta' aeroplani. Punt wieħed li bżonn jiġi ċarat, il-kwistjoni fuq eh, destinazzjonijiet fejn għandna biss xi żewġ fil-ġimgħa. L-iktar punt importanti li rrid jiġi ċarat huwa l-ammont ta' hand luggage zejiet napoġġa l-idea li passiġġieri għandhom ikollhom possibilità li jtellaw eh, xi ħwejjeġ fuq il- eh, L-aeroplan però hemm bżonn limitu. Rapportera mill-Birxol eccellenti provdit u provdanzi eh, bażi eccellenti sabiex naħmu fuqha. Michael għal-grupp tal-ħodor. Ich bedanke mich im Grazie nitkellem fissem Keith Taylor. Grazzi li rapporter dal-ħodu l-aeroplan wasal fil-ħin. Sfortunatament kelli nistenna l-nofsija għal-bagalji fl-aeroport. Din ħaġa li tiġri ta' spiss, il kol għaddejna minna din, Komissjoni, kif riċtu b'dan l-abbozz? Tafu illi illi ħamessijat mumiex possibli. Jina nħalla sabrieti għaj? Ikollok su bilaterali tal-kontrat. Taf eżattament xet niprofaw najdu, inti u koll għaddejt minna bla dubju. Għal daqstant, ċittu aktar interess dan. ċettiħu di kustjoni ta' dewmin bis-serjetà. Dawn il-regoli għandhom kun obbligatorji, mbagħad natwaw skont min jikser ir-regoli. dan namlu namlu ħċar l-nitarajru. Ma nistax nibqa nħarsu għom, niprodeġu għom għax irdi għamlu xoħlom. 62 tal-passiġġieri mux qed jiġu rispettati drittijiet tagħhom. Għadna li għal-ħames jaddew minn għandu krem kompens, il-qort għalet le, din hija daqqa taħar tal-lina għal-Kommissjoni. ridna ntejbu l-affarijiet. Etnajdu njeraw il-kazistika, unkompu sejrin kif, kif konna sejrin. Din mux ħagġa ċettabli. xikultant jek tasal fi Frankfurt, tard bil-lejl, jajdulek ssib lokanda, ma dan mhux dejjem faċli. Mhux dejjem faċli ssib lokanda bek ma marvojta. Issa, ċirkostanzi straordinari. Intomet qed timplikaw li din e, tiġri f'każijiet regolari, tiġri ta' spess. Diffikulta teknika r responsabilta tal-linja tal-ajru. tal tal linja tal ajru Imma jekk eh, il-pilota ġri xaġa din hija ċirkostanzi straordinarji ma jkollekx kumpens. Bekket nitfaw pressjoni żejda fuq il-pilot issa. Pilota jista' jkompli itlu sabiex ma jkunx hemm multi imposti fuq il-linja tal-ajru. Kif insolvu każijiet ta' disgwita na nittrattaw dan kif trattajna s-settur tal-ferroviji. One-stop shop għall-ilmenti. Dan għadu ma jeżistix u fil-mija ta' dawk li jistgħu jagħmlu talba mhux qed jagħmlu dan għaliex jaħsbu li qegħdin jaħlu l-ħin u għandhom raġun. Kull sena. Linji tal-ajru. qed ikonu valuti f'suq ta' 30 biljon euro, ma sarx najdu li mandom xlus, mux ħaġa aċċettabli din li najdu li mandom xlus. Għal daqstan ta' nabżon liġi ġusti fis-settur tal-ferroviji u anka tal-ajru. 25% wara domin tassija, 50% f'kas ta' satej domin. Vera li l-biljetti bl-irħis huma kwistjoni komplikata Imma fil ferrovija għanna kompensa 25 jew 50% għara domi ta' sija satej. Laħar punt. Hand luggage. Zgur li mxejna l-qoddim iktar mill-li mxejna fil-settur tal-ferroviji. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Foster. Ġej tart għax l-aeroplan wasal tart. Batilment il-Kommissjoni, pero grazzi għax xogħol illi ġasar sissa mir-rapporter. Xtaqt ngħid illi ovvjament għandna pozizjon tal-grupp hemm kwistjonijiet oħrajn. Imma Minna ta' ta' għanna kwistjoni komplikata bil-ġibilta. U sa' kemm ma' nsolvux il-ġibilta, jiġri xieġri Renjunit musa tkun qed implementa tibdil. Għalix musa nkun pozizjoni għamlu dan. Nixtieq għajem dal-punt li dejjem huwa komplikat. U niġu issa għal-rapport f'termini ġenerali kien neċessarju żgur daw każijiet dim il-qorti illi hemm bżonn kjarifika fuq kif se nimxu l-qudiem. Ovvjament ukoll anka fuq il-kwistjoni tal-vulkan, l-izbruffar tal-vulkan li kienet kwistjoni problematika. Kolħat ħagos naħseb għaliex kolħat jixtieq jimxi l-qoddim u bla dubju jekk qegħdin inħarsu lejn il-proposta tal-Kummissjoni fl-opinjoni tagħna hemm aspetti pożittivi. Mhux kollha, però wħud minnhom huma pożittivi żgur, speċjalment għal dak xaqsam numru ta' sijat nċalqu għam mill tlita l ħamsa nasab ideja tajba li xikun minn inqas lokal ik ikkanċellar u nasbu li dini ħaġa importanti ħafna. Fuq tal-pont għas-surbak se jkollna pożizzjoni differenti u nixtieq nżommu ma l-status quo. Għal dak għandu xaqsam ċirkostanzi straordinarji naħseb rridu noqgħod attenti ħafna meta niġu biex nfasslu mill-ġdid xifisser xifissru ċirkostanzi straordinarji. Kien hemm lista li kien hemm ftehim fuqha aħna naqblu ma' ma' lista li fuq jaqbel kulħadd. Lini tal-ajru, l-Kunsill, l-Kummissjoni. Għaliex din hija kwistjoni komplikata u faċli tpoġġi hawnhekk u titkellem fuq ċirkostanzi straordinarji ma nafu li hemm aspetti importanti marbuta ma' aspetti tekniċi u hemm punti li jaqgħu tat straordinarji Mbagħad stalik tiċċara inti dan xi fisser dan fuq ċirkostanzi straordinarji. Hemm kwistjonijiet brabta mal-proposta tal komissjoni fuq il-Connecting Flights jidher li hemm nuqqas taftejn jekk eh, ikollok dewmin. Jista' jkollok dewmin akkumulattiv 24 sija bit-temp, u mbagħad trid tara min qed jikseb kompens kif qed jagħmlu l-affarijiet Dan qed ngħidlek ikollok eh, każ ta' tlettijiem, ma tistax tħares lejn titira preċedenti ġek każ dan. Irridu noqgħdu attenti għalik. Punt interessanti msuna ma jisna irridu attenti lejn kif nittrattaw l-affarijiet għaliex ma rridx nara impatt negattiv fuq aeroporti reġjonali u ma nixtieqx nara passiġġieri li spiċċaw jasqu fl-ilma u li fejn jiġbru l-bagalji u jerġa' jagħmlu ċekin ieħor, ridikol għal ħaġa Fuq aspetti oħrajn fuq ismijiet spelluti ħażin, ma narax kwistjoni serja hawnhekk. Fuq eh, rotot ġodda, rotot mill-ġdid, jina mandi lebda problema b'rerouting fuq mezzor ta' trasport, imma jekk jina kont fuq Eurostar per eżempju, jew ferrovija eh, bejn Belġu Franza. Xaġa marret ħażin u dajdu li mur fuq l-Air France u British Airways. Qed nistaqsi għaliex qed nippreżumu illi qed nassumu illi ikxat qed itir permezz tal-linja X jerġa' jtir. Ma rridu nkunu arbitrari, naraw min ħajħallas xiex Għax meta nibbukja Eurostar ma jibbukja unix fuq titili normalment. Punti oħrajn? Fuq sektor out u nuqqas tużu ta' dan l-aspet, jena ma naqbilx jista' jkonna punti favor l-ambjent. Meta xaħat għamel kontrat imbona fede ma' konsumatur, għandu l-informazzjoni kollha li nitalajdu għamlu biċċa xogħol tajba finanzjarjament għaliex dak li se jintilef huma il ħisa irħisa illi ħafna jihdu vantaġġ minnhom. Għadha san tasbu fil-konsekwenzi qasbu bis-serjetà. Fuq il-hand luggage mhux deċiżjoni tagħna hija deċiżjoni kommerċjali. U fuq duty freeze <laughs> x'inhu baskets bil-bxirja. Jina mustamur l-aeroport, nista' nixxi minn kollox. Unt nistantella kollox u l airplan l-risposta hija le. Mhux aħna niddeċidu ma' linji tal-ajru. Flimkien ma' sigurtà, ma' kwistjonijiet ta' sigurtà, mhux x'inhu vijabbli sabiex jiġi maħżun fil-aeroplan. Tajab il-konsumaturi kollom informazzjoni fuq x'ista' u x'ma jistgħux jagħmlu qabel ma jħallsu. U naħseb li din hija ħaġa importanti għall-aħħar kollox ma kollox. Hemm ħafna aspetti oħrajn, żgur li fil-laqat ta' shadow se nkunu qed tistudjaw kollox mill-bidu. Imma qatt irridu naraw se jkun hemm konklużjoni. Kif għedna għandna diffikultajiet seri buħut mill-kwistjonijiet, però jista' jkun nisibu soluzzjoni, jista' jkun le. Uħut mill-aspetti ċentrali żgur li hemm bżonn jiġu adottati. Grazzi għal darboħra li rapporter għal kontribuzzjoni tiegħu sissa. Thank you. That's all the... Grazzi. Dak kollox minn Shadow Reporters. Jekk forsi l membri jżommu ma' 3 minuti bewet u ieħor sabiex il-kelima kollha jitkellmu ħan semmi min ħaj jitkellem issa Gross, Al-Kadrawi, Van Dalen, Surkok, Kok, Sinjura Bradburn u Sinjura Zavalova. Hemm iktar kellima? Jekk le? Nalaq. Muxek, fl-ħar ħanala. Tajjeb. L-onorevoli Gross, fetz minuti. Jek jozbuk. Ok, fin, <clears throat> fin Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte zuerst auf... Grazie ħafna, President. Għamanet, grazie li rapporter, għax-xol tijaw. emżon nisiltu eh, lezzjonijiet tal imit mill-passat u għet irrit jizgura illi jekk għet irrit liġi sabiex ħariz il-konsumatur li għet għandu jamila din. Biex kwestjoni illi għed itejjeb drittijiet, għet irrit jizgura li kunem ċertezza legali. Dan jħodni għal kommenti ta' Sinjura Foster fuq il-head luggage jekk għandek eh, bagalja f'ċertu każijiet nisa jkollhom ukoll handbag. Dawn jista' jkunu ta' daqsijiet differenti. Imma wieħed irid jara illi jkun jaf xista jtella fuq l ajruplan u x'ma jistax għal daqsajn ta' bżonn ċertezza legali fuq Connecting Flights. Hemm ħafna kumpaniji illi jittrattaw il-passiġġieri bħala mestidnin u jirrispettaw id drittijiet tagħhom ma rridux nagħtu l-impressjoni illi id drittijiet tal-passiġġieri qed jiġu miksura il-ħin kollu. Naħseb għal regoli ġenerali, is servizz prodjut u tajjeb u naħseb Għal dak xaqsam connecting flights rridu niżguraw il-persuna responsabli tħallas. Inti trid tiżgura li tidentifika minnu responsabbli f'każ ta' dewmin. Tliet snin jew ħames snin huwa diffiċ wieħed jew deċiżjoni fuq dan. Dan huwa r-rwol tal-Parlament illi titieħed deċiżjoni. Il-Qorti tal-Ġustizzja ħarġet b'kazistika ma fl-aħħar mill-aħħar irridu nieħdu deċiżjoni. L-aħħar punt issa? Punt ta' kuntatt u il-menti. Irridu nizgura l-elementi prinċipali jiġu indirizzati meta niġu għal titiriet bi prezz il-ħis kompens għandu jkun proporzjonali dejjem ċadda ta' drittijiet, dan huwa l-iktar aspett ċentrali, neċċaraw drittijiet huwa importanti wkoll. Dejjem fl-interess tal-passiġġieri. Grazzi. Voorzitter, ik member, op kollega Bach bedanken fur het werk dat hij... Grazzi. Grazzi l-kollega Rodbach għal xoltijaw. Passinira Vernio. Naħseb il jem ħafna punti fuq l-agenda illi fuqhom ħanir u ftejn. U żgur ħajkun hemm kollaborazzjoni tajba. Dan huwa rapport importanti, dan huwa qasam importanti lix għanna ħafna passiġġieri li faċċaw problemi. U aħna pala parlament irridu nerfaw responsabilità tagħna sabiex ngħinu iċ-ċittadini Ewropej. Hemm ħafna aspetti f'dan rapport u ħan nitkellem biex fuq xi tnejn minnhom jiena naqbel ma' rapporter għal dak għandu x'jaqsam il-valuri li għandhom ikunu stabiliti bħala valuri limiti. Il-limiti minimi sissa mhumiex tant limiti li qed tindika l komissjoni Ħames snin fi dan l-Unjoni Ewropea huma ħafna l-idea ta' rimbors li jiġi limitat skont il-prezz tal-biljett kif għal kollega mill-limko Il-prezz li ġimħalla sal-biljett jista' jkun parti mid-dannu kawżat minn dewmin e, eh, twil. Hemm aspetti oħrajn importanti li jistgħu jiġu diskussi, aspetti li ma jistgħux jiġu implementati, aspetti li mhux dejjem huma kwantifikabbli. Meta niġu għal fatt illi nsibu soluzzjoni mhux tant ta' bażi tad dewmien imma spejjeż, Irridu nirrevedu ċifri. Dak li huwa essenzjali u li jkonna s-sigurta legali għal ħafna persuni. U definizzjoni ideali ta' ċirkostanzi eccezzjonali hija indispensabbli. M'għandniex ikollna situazzjoni vagi, situ... l ispekazzjoni tal-Kommissjoni hija estiża wis problemi tekniċi aspetti bħal dawn jiġu konsidrati bħala ċirkostanzi straordinari, forsi kont sempliciment ċirkostanzi tal asta maintenance. Dejjem brabta ma' l-informazzjoni ma' trasparenza, vizavi il-passiġġieri f'każ fejn ikonna problema xista jiġri, xista jagħmel il-klient sabiex jiġi mejjum. U l-aħħar punt, il setat nazzjonali na naqbel mal-kollegi rajna xġara fl-aħħar snin. Mux dejjem l-istess problemi ġew interpretati fl-istess mod. Għanna jkonna koordinazzjoni aħjar bejn l-istati membri differenti u sabiex namlu dan mux neċessarjament rrid ikonna aktar regoli ma rridu niġbru statistika fuq livell Ewropew. Forsi l komissjoni u ħattijħor għandhom jgħamlu sabiex ikollna koordinazzjoni aħjar. Mr. Van Down, 3 minutes, please. Is-Sur Van Dama, 3 minuti jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President, u grazzi l-relatur. L-iktar punt importanti għalina f'dal proċess u illi nġibu iktar ċerezza għal passiġġieri wara li dak wara dak li għamlet il-qorti, issa ir-reward tagħna huwa li nkunu ċerti li l-passiġġieri iktar konxi tal-regoli li hemm. Dan id-dokument qed jimbuttana fid-direzzjoni t tajba Iżda hemm xi punti li nixtieq nifoka fuqhom. Meta nitkellmu dwar min għandu jieħu responsabilità meta jkun hemm problema. U għacċar irrid tkun li tkun il-linja tal-ajru. Forsi t-tamel negozjar eh, mal-aeroport jew ma dik il-kumpanija li tkun qed tuħsieb il- tuħsieb il-bagalji, iżdik affarjom aħna li rridu namlu u li rridu nizguraw i li l-linja tal-ajru iġġor eh, responsabilta tagħha. Issa rigward meta jkun hemm dewmien. Jien naħseb li għal ħames ħamessijat, il-kwistjoni ta' messijat, għalija hija kemm forsi tkun kemm xi problematika jekk inkun qed nitkellmu fuq titjiriet li jdumu iktar. Ġifieri titjiriet fit-tul. Għax jekk inti tkun fuq titjira li ħatu fit-tul u jkollok dewmin ta' ħames sigħat naħseb li jkun wisq Rridu kol jkun hemm proċedura ta' ilmenti li tkun iktar faċli, iktar sempliċi sabiex il-passiġġieri ikun iktar faċli għalihom illi jniedu xi proċess ta' ilment u mhux kollha għalfejn qogħdu jibgħatu ħafna formula li ħafna dipartimenti differenti. Għet ħafna il relattur um, daqshekk kollox minna ħadd tiegħi hemm xi punti u tnejn irridu nindirizzaw iżda daqshekk kollox. Is-sur Koħ Grazzi. George? Naħseb naħseb il-nexxi u bilanċ bejn id-dritti tal-passiġġiera kif koll interessi tan negozju tal-kumpaniji tal-ajru. Ovvjament irridu noqogħdu attenti nħarsu dan il-nħarsu l linji tal-ajri, però rridu niżguraw ukoll li drittijiet tal-passiġġieri jkunu mħarsa. Jiena wkoll għandi xi kurzitajiet dwar eh, kif qed jiġu indirizzati n-nies li għandhom li x'aktar xħarsa xi emendi dwar dan. Kif ukoll id-dritti tal-passiġġier marbuta ma' kemm huma fil-fatt ikunu ħalsu eh, għal-biljett, rridu noqogħdu attenti ma jkunx hemm min japprofitta minn minn dan il-punt, milli jippruvaw jagħmlu l-flus meta jixtru biljet li jkun irħis ħafna. Indun kuru ċari u koll jekk persuna titlef l-aeroplan tort taħħa, din il-din mux tort dan mux ħajaqat, mux kux responsabilità tal-linja tal-ajru. kelima li miss. Grazzi ħafna, jina kol nixtieq nirringrazzja relaturi ta' dan il-rapport u rapport ċar u huwa ċar ukoll illi u qata' ħafna ħin fuq. Nixtieni ringrazzjah għalhekk tal-li adotta biex nirringrazzjah għal rapport u nirringrazzjah ukoll tal-li eh, adotta diversi punti ukoll illi tresqu dwar id-drittijiet tal-passiġġiera. Nishtiq insemmi kol il-punti straordinari, nishtiq nirringrazzja l-relatur tal-li daħal il-komment tana dwar eh, l-insolvenza. Nishtiq nirringrazzja u kol relatur tal-li ħal konsiderazzjoni eh, t ġodda fostom dik tal-ADR. Issa rigward eh, trasparenza tal-prezzijiet, Hawnhekk ukoll nixtieq nirringrazzja li relatur tal-li eh, indirizza dan il-punt. Irdu għadu attenti sa ma jkun hemmx approċċi diskriminatorju meta jkun qed insemmu x-xiri ta' biljetti differenti hemm uħut minnkom illi semmew illi rridu natu iktar informazzjoni lil passiġġiera nixtieq li iwa eh, iva naħdmu fuq dan il-punt naċċertaw li l-passiġġiera konxi ta' drittijiet tagħhom. Nixtieq nieħu l-opportunità wkoll sabiex semmi li drittijiet tal-passiġġiera għandhom ikunu imnislaq fuq wara tal-boarding pass. Iżda din hija sempliċement punt eh, dettal żgħir li jorbot mal-punti kollha li semmejt qabel. Grazzi ħafna. Eh, kellim li jmiss. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Baħal ta' għal dan il-proposta. Ikolli ngħid illi jien naqbel ma' ħafna minn dak li jen fir-rapport, nixtieq biss nsemmi xi kumenti żgħar. Mill-bidunet tad-dibattitu semmejna il kwistjoni l-proġeturi u awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Naħseb li dan ehm, fil-fatt ehm, da fil-fat iħollu jorbot il-situazzjoni kollha għaliex jekk wara kollox ċittadin se jkollu kemm irid drittijiet, iżda jekk id-drittijiet ma jiġux infurzati minn entitajiet nazzjonali, għal xejn ikun hemm drittijiet kollha, għalhekk irridu nqogħdu attenti li nagħtu rwol iktar b'saħħtu lill-entitajiet nazzjonali. Mill-kostituenti tiegħi smajt illi eh, il-ħin li tieħu biex eh, il-ħin li tieħu biex jissolvew ċerta kwistjoniet mal-lini tal-ajru huwa twil wess u l-awtoritajiet regolatorji jidher li m'għandhom seta ta' xejn. Punt iħor li sema diversi drabi stanħos li għanna nerġaw nsemmuħ din il-kwistjoni ta' ċerta legali meta nitkellmu dwar situazzjoni straordinarji irridu nkunu 100% ċari fuq livell legali ta' x'jaqgħu ma jaqax taħt e, sitwazzjoni straordinarja. Mill-esperjenza personali tiegħi nixtieq ngħid illi f'titjiriet tiegħi bej Brussell u e, u l-belt fejn kien e, mill esperienza tiegħi nista' nara li eh, dejjem qed iżdiedu l-ammont ta' eh, l-ammont ta' titjiriet li ġu mħassra minħabba sitwazzjoni straordinarji. Irridu nqogħdu attenti li jekk għandna sitwazzjoni fejn ħafna iktar affarijiet qed jaqgħu ta' sitwazzjoni straordinarja, din tiġi indirizzata u il-passiġġiera jingħataw il-kumpens adegwat il-kumpens meħtieġ. Nitkellmu wkoll dwar e, faċilitajiet disponibbli għal nies b'diżabilità, mhux nies b'diżabilità e, mhux biss nies b'diżabilitajiet, iżda nis b'diżabilitajiet e, eh, serji. Nixtieq li dan il-punt jiġi indirizzat. U r-raba l-aħħar punt tiegħi u il-kwistjoni ta' transfers bejn l reporti differenti, jekk nistawx fil-fatt namlu leġislazzjoni fuq dan il-punt. Xi kultant is xikultant jistanti titlef aeroplan minħabba l-kwistjoni ta', ta transfer. Ikollok kwistjoni ta' transfer u mhux dejjem tkun imħares mux dejjem tkun imħares inti jekk titlef it-tini eh, titira minħabba li kunem it-tardjar tal-ewel titira Ikun hemm ukoll problema meta eh, ikun hemm trasferiment illi eh, trasferiment illi ikun ħin ta' trasferiment li ikun qasir wis. Qed eh, nitkellmu dwar aeroporti kbar bħal Pariġi, Frankfurt, etc. Għax kultant ikollok problema minħabba illi biex tgħaddi min naħa l-oħra tal-aeroporti tgħaddi minn żona Schengen għal żona l-mix Schengen joqgħdu jivverifikaw lek il-passaport. il passaport u ikollok li ta' trasferiment illi mumiex realistiċi anka jekk u dan dan ma jkunx realistiċi anka jekk il-titjiriet ma jkunx ittardjati aħseb u għara. Nispera li dan il-kwistjoni kull sa' eh, nindirizzaw ukoll. Is-sur Krom, tista' titkellem fil-qosor? Meta nitkellmu dwar il-one-stop shop fej kellna esperjenza verament tajba ma' settur ta' treni. Anka meta tkellmu dwar kwistjonijiet eh, dwar kwistjonijiet legali, hemmhekk ma' treni fil-fatt għandna record, track record verament tajjeb. Nistgħu naħdbu bl-istess mod mal-lini tal-ajru kieku kellna one-stop shop Zgur, tkun tista' tiddirizza 95 fil-mija tal-kwistjonijiet mingħajr ma jkollok għalfejn tmur l-qorti anke kustjoniet legali. Il-President, kwalunkwe simpatija li forsi kelli kwalunkwe simpatija li forsi kelli lejn linji tal-ajru qabel ma bdejna naħdmu fuq rapport, żgur sparixxa speċjalment wara li tkellim għatta ħafna ħin nistenna fl-ajruporti. Tistgħu jekk kemm il-darba nispiċċa eh, insaqsi lil ħaddiema fl-ajruport insaqsihom ngħidulhom ngħidulhom eh, tista' tgħiduli għal xi xi kanċellat l-ajruplan huma kemm ixenglu rashom bad ngħidulhom kif ħadd jieħdu kif ħadd jieħdu ħsiebi kif ħat iħdu ħsiebi eh, kemm indu mawnek u jerġaw ixenglu rashom bat isaqsim ikkondom xi vouchers għal xorb jew ikel u jibdew jiddieħku bija u jgħidu lil dan irid jiġi verifikat jew awtorizzat minn xi uffiċċju fil-oli. Dan kollu jorbot ma l-informazzjoni t-nata lill-passiġġier, l-informazzjoni tingħata lill-passiġġier ma diex tkun moħbija jew inkella miktuba vera miktuba b'mod eh, fejn faċli ma tagħtix kasa. L-informazzjoni għandha tkun anzi mal-desk ta' check-in. Minalija kienu għamluha f'xajruport u fil-fatt nirringrazzjom ta' dan u x'inhi drittijiet tal-passiġġieri dwar il-biljetti elettroniċi. Fejn ikunu, kifej tkun l-informazzjoni għal passiġġiera? Imkien, ma tkun imkien il-biljetti elettroniċi li jinxtraw ma, tkunu, ma tkunx emmek. Ikollok ħafna referenzi għal dokumenti differenti, iżda ma jkollok xejn, eh, serju ma jkollok xejn ċar miktub fuq il-biljett elettroniku li tixtri, L-informazzjoni għalhekk għandha titqiet fuq il biljet Il-liġijiet ma jridux ikunu diskriminatorji lanqas, ma jistax kollok aeroporti differenti fejn, ma jistax kollok aeroporti differenti li bregoli differenti u ma jistax ikollok linji tal-ajru li jaċċettaw li titixi ċerta affarijiet u linji tal-ajru oħra li ma jaċċettawx, ma jridux kum diskriminazzjoni u jrid ikun hemm l-istess regoli għal linji tal-ajru kollha. Issa rigward il-prezz tal-biljet, hemm ħafna nies li jgħidu qed jgħidu li l-kumpens għandu jkun marbut mal-prezz tal-biljet. Issa xi tfissru bih eżattament il-prezz, qed jgħidu l-prezz il-prezz u mbagħad it-taxxi minkluż miegħu jew inkella il-prezz u l-żidiet oħra li jkun hemm miegħu il- jew inkella qed nitkellmu biss dwar dawk il-3 euro li inti tħallas għal-linja tal-ajru biss, per eżempju. Il-prezz tal-biljett blebda mod ma tirrifletti il-problemi u l-inkonvenjenza li il-passiġġier ħafna drabi kollu jgħaddi minna. Jina naħseb il-kumpens għandu jkun marbut ma l-inkonvenjenza tal-passiġġier u mhux mal-prezz li inti tkun ħallas nispera il membri għawnek ma jaqawx f'dik il-nazba, dik il-nazba li ġit imbuttata ġiet imbottata minna l-linji tal-ajru, mod partikolari dawk l-linji tal-ajru l-iktar illi nirċivu l-menti minn għandhom. U fil-fat, nżommu f biss id-dritti tal-passiġġier. Fil-opinjoni tiegħi klem eh, fil-fatt eh, falliment f'regolament 201 din ija, din hija wis eh, favur il-linji tal-ajru. maħniex qed m'hemmx biżejjed protezzjoni tal-konsumatur. L-NEBs iridu jkunu iktar konsistent u iridu iħarsu iktar id-drittijiet tal-passiġġiera b'mod armonizzat. L-aħħar punt minna ħatijaj, force majeure. Drid din trid eh, tkun iktar stretta din din hija skuża li tintuża mill-linji tal-ajru sabiex u ma jkunu stajfar fir responsabiltajiet tagħhom. Ejja nkunu onesti ma nfusna. Il-lista li qbilna fuqna mhijiex eh, din il-lista li qbilna fuqha hija lista ta' skużi illi jistaw jużaw l nitalajru tal-ajru sabiex ma sabiex u ma jatux kompens. Jiena ser resaq ħafna mendi sabiex din il-lista titnaqqas u jitħallew biss xi żewġ jew tliet punti ta' sitwazzjoni straordinarji ta' force majeure. Kwalunkwe xi ħaġa, kwalunkwe eh, punt tekniku mhuwiex eh, force majeure aħna punt jekk ikun hemm problema teknika hija torta li leta l-ajru u mhux force major. Kif passiġġier ħajkun jaf illi kif passiġġier ma jkollux dritt tal kumpens minħabba li kien hemm xi problema fil-magni e, problemi fil-magni tal-ajruplan għalija force major fl-opinjoni tiegħi hija xi ħaġa illi għalija force majeure xi ħaġa tinvolvi biss problemi ta' temp jekk eh, jekk jizbroffa vulkan jew inkella jekk ikun hemm xi problemi eh, xi ġlied ċivili. Ma tistgħux iżidu iktar affarijiet ma' din il-lista. Jina naħseb li relatur miex verament fi direzzjoni tajba, proset irridu niftakar, irru wara kollox niftakru eh, għaliex daħal regolament 261. Jitkellem dwar id-dritti tal-passiġġieri, mhux id-drittijiet tal-linji tal-ajru, id-drittijiet tal-passiġġiera. Fuq hekk jitkellem dan ir-regolament. Issa l-Kummissjoni. Grazzi għafna sur President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lir-relatur għal dan ir-rapport illi juri verament l-arfin għarfin tajjeb tal-kwistjoni u eh, ħadem ukoll tajjeb mal-Komissjoni naħseb li rapport abbozz fil-fatt eh, jirrifletti ż-żewġ priori tal-Komissjoni l-ewwel net iktar ċertezza legali u t-tieni li jkun hemm infurzar aħjar Nilqaw ukoll li l-rapport abbozz jiċċara u jiżviluppa kustonijiet oħra bħal per eżempju tibdil fl-iskeda inkluż eh, meta passiġġier jitlef titira għax ġid tkun telqet wis kmieni fost eżempju oħrajn. Nirringrazzja wkoll lir relatur tal-li identifika problemi marbuta mal-applikazzjoni ta' regolament minħabba illi eh, kunem titjira li tkun tard. Nasbu li rapport miexi fi direzzjoni tajba, iżda nemnu illi hemm ħtieġa sabi li kunem valutazzjoni tal-emendi kollha nirringrazzjaw ukoll ir-rapporter tal-li żviluppa l-kwistjoni wkoll tal- eh, ta' vjaġġar multimodal, ġifir vjaġġar eh, fuq modalitaj differenti, bħal per eżempju ikollok vjaġġ fejn taqba tren u mbagħad titaqbad ajruplan. Aħna miftuħa wkoll għall-idea illi il-delay fuq illi tarma kif tnaqqas għal ħamessijat, jitnaqqas minn ħamessijat. Pero naħseb li nasbu li hemm ċerta emendi illi jmorru lil-lin mill-lan illi jkun hemm bilanċ ġust bejn id-drittijiet tal-passiġġiera u kif ukoll l-impatt finanzjarju fuq il-linji tal-ajru illi ukoll wara kollox tal-aħħar kienet għan tal-Kummissjoni. Għana nasbu ukoll li xi emendi ser ikollhom effett ħażin fuq il-passiġġiera nfushom. Ser insemmi f'dan il-każ erba' kwistjonijiet. L-ewwel nett il-limitu ta' tlet sijat ta' dewmin għal kumpens aħna nemnu bisħiħ illi tlet sijat ser twassal għal iktar jekk kollem limitu ta' kompens għal tlet sijat tħalli jew twassal għal iktar kanċellazzjonijiet. Il-linja tal-ajru tispiċċa ikolla tħallas kompens mhux biss għal passiġġiera illi ikunu kellhom il-vjaġġ jew it-titira tardjata iżda wkoll dawk illi il pereżempju t-titira ta' wara. Għalhekk l-lini tal-ajru jispiċaw jipreferu jikkanċellaw titjira milli jittardjaw zewċ titiriet per eżempju u għal passiġġier wara kollox eh, kanċellazzjoni dejjem hija qar minn it-tardjar għaliex ma ma tkunx ċert jekk għandekx eh, rerouting jew le. U għalhekk il l-Kummissjoni ddeċidiet li timxi fil-punt fit-triq li għażlet. Hemm ukoll il-punt tal-ammont tal-kumpens. tal ammont tal kumpens tal tal kumpens Il-rapport irrit il il-kumpens il minn 200 euro jitla għal 300 euro għal dawk it-titjiriet sa 1500 km u minn 400 euro u jkunem naqis minn 400 euro għal 300 euro kumpens għal titjir toħra sa 3500 eh, km il-fatt u l-maġġoranza tal-passiġġiera jtiru eh, fuq titjiriet illi idumu, fuq titjiriet osra il-kategorija l-qasira li semmejt. ġifiri fuq medja, l-ammont ta' kumpens ikun iktar oli. Issa rigward il-proposta ta' l-emendi marbuta ma' ċirkostanzi straordinari. Aħna naħsbu illi din l-emenda tmur ma timxix fid-direzzjoni tal-kazistika walanti għaliex qed teskludi sitwazzjonijiet fejn il-linji tal-ajru m'għandhomx kontroll fuqhom. Issa rigward eh, l-insolvenza, il-Kummissjoni tifhem l-inkwiet tar-rapporter, però għandha l-opinjoni illi il-linji tal-ajru għandhom eh, dmir illi jagħtu dik anzi meta nitkellmu dwar dmir tal- tal-linji tal-ajru li tipprovdi ripatriazzjoni għal passiġġiera di qed tmur lilien. Il-Kummissjoni taħseb li tmur lilien. Nafu li f'dan il-każijiet 0.07% biss tal-titjiriet eh, ġew affettwati minn każijiet ta' dan it-tipu 12% biss tal-passiġġiera tħallew mingħajr tħallew eh, fil-post mer mela ma kellhom possibilità sabiex imorru fid-destinazzjoni tagħhom. Aħna fil-Komissjoni diġà ressala proposti illi waslu għal riżultati tangibli bħal jkun hemm materaġġ aħjar u anka diskussjonijiet maswi rigward l-iżvilupp ta' prodotti ta' assigurazzjoni il kommissjoni propostiet u koll iżviluppi ta' pjani ta' kontingenza f'ajruporti illi ikopru u koll eh, problemi kol ta' titjiriet jew kanċellar ta' titjiriet minħabba problemi ta' insolvenza. Grazzi, Sur President. Grazzi. Rapporteur, għandek eh, risposti stati? Iva, grazie. għandi ħafna xinajt, pero mux se, se nillimita ruħi għal xi ftit punti. L-għonet nirringrazzja l-kollegi għal appoġġ li tawni. Dejjem u rassikuranti li wieħed jara li miexi fitri triq tajba u li ħafna kollegi jafdaw fik. Dina l-kwistjoni jena noħoda bis-serjetà ħafna u se ninkludi il-kommenti kollha. Nixtieq l-għonet nibda bl-insolvenza. naħseb illi għawnek għanna bżon infittxu bilanċ. Bejn il-titjiri differenti li wieħed jista jieħu. Irridu nizguraw illi mhux biss il passiġiri li bqgħu l-art jiġu kompensati, imma anki dawk li ah, edin jistennew ġodarom. Issa l-Kummissjoni edha titlob l-istati membri jihdu responsabilitajiet tagħhom, jerfawhom responsabilitajiet. U nafu li hemm ħafna kumpaniji tal-ajru kbar il huma affettwati b'din il-kwistjoni. Fuq il-kwistjoni tekniċi naqbel ma dak li għadu kif qal il-President u għalu b'enerġija kbira Ewa, il-kumpanija jajdu l-ewwel tiġi sikurezza. Umbagħad meta jkun hemm dewmin dejjem jajdu li kienem problemi tekniċi. Hawnhekk hawn kontradizzjoni. Jew inti a favur ta' livelloli ta' sikurta, jow inkella ta' sikurezza, jow inkella eh, tajt li jista' jista' jkun hemm kwestjoni tekniċi, però qed nużawha biex nevitaw nirrispettaw il-liġi. Issa fuq il-proporzjonalità wkoll nixtieq ngħid xi ħaġa. Il-President ukoll tkellem fuq dan il-punt. Naħseb il-sitwazzjoni legali hawnhekk hija ċara. Aħna hawnhekk maħnix ngħidu li rridu naġġustaw il-kwistjonijiet skont il-prezz tal biljet e, Fil-qrati ek nitkellmu fuq il-kompens li tkopri kulħadd bħala ċifra fissa e, din hija soluzzjoni għax ma nistgħux aħna nadattaw għal eh, kull xenarju possibli għal daqstant uh, din kienet l-idea li waslet għal din għal dan il-kumpens kullħat l-istess ċifra. Umbat il-kwestjoni anki tal-threshold ta' tlet sijat jew ħames sijat id-dinja u kol kwestjoni li rridu diskutu. Il-kollega mu ixaw bħalissa. Aħna uh, ma nix semmorru kontra uh, il-sentenza, ma uh, aħna għanna intenzjoni nħoddu għan konsiderazzjoni. Il-ċittadini Ewropej benefikaw mill-ġurisprudenza f'dawn is-snin u naħseb li jkun pass lura jekk nipprovaw aħna ndajfu eh, ndajfuha din il-ġurisprudenza. U nitolbu li eh, din it-threshold nestenduha. U Mbagħad il-pjanijiet ta' kontingenza, naħseb li hawnhekk mexjin sew. Hemm xi aeroporti fejn hemm eh, pjanijiet ta' kontingenza fejn pereżempju jingħataw eh, eh, drinks u però nridu nizguraw li dan jiġi konsolidat f'dawk, specialment dawk l-rapporti fejn dan is-servizz mhux daqshekk tajjeb. Naħseb illi bir-risposta tiegħi koprejt il-kwistjonijiet kollha li semmew il-kollegi. Grazzi, Surbak. Nixtieq nfakarkom, naf li mhux se jkun hemm ħafna emendi, ma nixtieq nfakarkom il-iskadenza l-emendi u hija t ta' Ottubru fl-ofsinar. 3 ta' Ottubru l-ofsinar. U dawk L-emendi mbaħt se niddiskutuhom fl-4 ta' Novembru u l-vot mbaħt fl-14 ta' Novembru. Skadenza 3 ta' Ottobru niddiskutuhom fl-4 ta' Novembru u l-vot fl-14 ta' Novembru. Grazie. Issa ħanaddi għal punt li jmiss. Anki dan fuq l-avjazzjoni ċivili. U Hawnhekk il rapporter ija Christine Deverak. Grazie, President, kollegi. Grazie kien hemm ħafna emendi 83. U dana eh, bekk it-testu aktar ċar u aktar komplut. Bekk il-partijiet kollha għandhom l-istess interpretazzjoni u essenzjali li jkollna test ċar li kun jista' jiġi implementat mbagħad eh, kif suppost minn l-organizzazzjonijiet, mill pajjiżi membri, eccetera, fl-istess ħin jippermetti anki li nilħu l-anijiet ta' sikurezza. Kif konna għedin najdu, kif għalu eh, l-maġoranza tal-membri tal-parlament, jena eh, provajt indajjef il-lan, specialment fuq dak li għandu xasam l-anijiet tal-partijiet, pero billi nżommu anki informazzjonijiet konfidenzjali. Ħaris li l-emendi kolla, u e, prezentajt li xadow seba kompromessi li ġew kollha aċċettati fuq livell politiku. Il-test e, se jiġi votat għada, jidir li li jem bilanċ tajjeb, għal dastant naħseb li ħatkun bazi tajba ta' negozjat, ta' negozjazzjoni. Il-miżuri li jemmiraw biex nirħu uh, ambjent tajjeb ġi imżamm e, e, Mux se noqgħod nitkellem fit-tul fuq dan. Hija ħaġa importanti li il-personal tal-avjazzjoni ċivili kun jista' e, jipprezenta problema mingħajr mm, il biżar ta' rekom ta' ta' ta' reperkussjonijiet nistaw najdu li fuq dan il-punt aħna nkunu nistaw najdu li aħna soddisfatti għada eh, jista' jkollna eh, proċeduri iktar um, ehm, um, ehm, preċiżi. E, eh, sistemi ta' ġbir u ta' proċessar ta' analizi iktar preċiżi bekk nkunu nistaw niċċaraw ir-rwol ta' kull wieħed din is-sistema ta' trattament tal-informazzjoni bekk il-pajzi kolla se jkollhom idea aktar preċiża tal-dmirijiet u, u l-obligi tagħhom. U dan għandu e, isaħħa skambju żgur ta' informazzjonijiet biex bekk inkunu nistgħu naslu għal miżuri korrettivi li ċoj ikun hemm ġbir aħjar, skambju aħjar u identifikazzjoni aħjar tad-dejta biex inkunu nistgħu għandna eh, naddu għal-azzjoni iktar ta' malajr. Fl-opinjoni tiegħi dana jippermetti li nsaħħu eh, il-sistemi ta' identifikazzjoni ta' riskju u għandu jippermetti anki l-identifikazzjoni ta' prevenzjoni. Jiena nirringrazzja ix-shadows għax permettulna eh, namlu skambju niddiskutu b'mod b'mod kostruttiv. Eh, grazie ħafna. Grazie sul like free. Alessandri, grazie President, grazie Rapporter. Kienet eh, esperienza tajba li ħdimna fl-imkien Eh, palma jiġri, bħalma soltu iġri, eh, ma nafx għaliex jiġri dejjem, imma ma sinjura Dajverak jina naħdem dejjem tajjeb ħafna. U naħseb illi anki fuq il-kontenut aħna qegħdin fuq l-istess eh, pozizjoni, naqblu. Mish, memxiex titħafu għadin fuq il-kwestjoni, għandna l-istess pożizzjoni Eh, ħaġa li kienet importanti għalina tnejn, naturalment, kienet illi eh, ninkludu l-organizzazzjonijiet kollha responsabbli għas sikurezza fil-industrija, eh, specialment kif għamilni u li kuħat ikun pożizzjoni iwetta id-miriet tiegħu U ħaġa oħra li kienet importanti ħafna għalina u għalija din l-ewwel idea li konna sistema ġenerali għal kull ma jtir. U hemm kienet kienem differenza bejn eh, aeroplani komplikati u aeroplani żgħar u sempliċi Eh, hawnhekk eh, għamilna tkellimna fuq dawn is-seba kompromessi emendi ta' kompromess u anki fl-emendi l-oħrajn ta' Senjora Deverak ħlif wieħed il-rapporter jappoġġa l-emendi u koll. Mira waħda, ċoħe l inżidu il-sikurezza fit trasport tal-ajru li importanti ħafna bħala għan. Grazzi għal daqstant li s-Sinjera Deverak għal kollegi l-oħra illi ħadmu. U grazzi anki il-President tal-li ħallejtni tajtni tajtni l-possibilità li nitkellem b'dan il-mod istis. E, grazzi jgħid il-President e, għax e, naf li inti nitkellem bl-Inglis perfettament. Għal-liberali kollegi, Is-Sur Kaċin. Eh, għalija kien eh, esperienza tajba, eh, li naħdem ma' Signora Vera, kanna dokument tekniku diffiċli li rigwarda sensila ta' industri u ta' attivitajiet b'interessi differenti. Kienem pozizjoni differenti fuq kif nistaw aħna ntejbuħ dan il-regolament, aħna rajna li kienem tassi fuq l-ambitu ta' direttiva l-inklużjoni u esklużjoni ta' ċerti segmenti tal-avjazzjoni u, ta u problemi oħrajn. Kien hemm kunsens kbir fuq l-inklużjoni ta' uh, ta' ġustizja, ta' kultura uguali fid-dokument koll. Il-tim kien kompetenti u kellu argumenti tajba u ta' gwida koerenti. Anki fil-forma ta' emendi ta' kompromess li għanna bħala grupp nappoġġaw. Naqblu mal-tema eh, principali tar rapport l-uniku tħassib tagħna kien illi il-kumpaniji żgħar, għazzi li żgħar, se jkun se jkollhom pis kbir fuqhom imħabba dan ir-regolament. Naf illi hemm min mhux se jkun kontent 100% bil-riżultat ħari, ma testi se nivutaw għadha huwa kompromess tajjeb u sejati pozizjoni għawija tal-Parlament l parlament fit-trialogu. Nirringrazzja kollegi tal-kooperazzjoni ta' Sissa, grazzi. Signora Rapporter, grazzi anche il president Grazzi, Lechtenberger al hodor Eva. Jena nishtiq nirrangrazzja l-rapporter anki jien. Kena diskussjoni tajba ħafna, għamilna proposti tajbin fl-opinjoni tiegħi. U il-ħakna ftejim fuq l-emendi li se jitres u bħala emendi ta' kompromess fit-testa ħari. Din hija kwestjoni importanti ħafna u naħseb illi hawnhekk nistgħu nieħdu pass importanti l-qoddim, anki meta niġu għal prevenzjoni illi ħafna minna nitraskuraw. Nittama li għada fil-vot eh, se jkonna proposta tajba, sa noħorġu bi proposta tajba li settejja fil-kwistjonijiet grazzi għal eh, għal-khidma tana. Grazie President u grazie al rapporteur Christine Verjak, signora Foster. U għaxol u l-ħidma taħħa jina naqbel, naħseb li għanna konsens tajjeb għawnek u naħseb se konna vot tajjeb għada. Iħasra eh, eh, e, e, pero li aħna eh, il ma għaxar snin li aħna introduċejnieh dan il-rapportaċ obbligatorju. <coughs> Kienem ħafna stati membri li rispettaw dan il-prinċipju, imma ħafna oħrajn li ma ħafna oħrajn li ma jirrispettawx fl-2004 e, fl-2006 kemm ħafna stati membri li għadhom ma daħlux il-proċeduri e, għal dan is-sistema ta' rapport. Meta nitkellmu fuq l-infurzar, e, Waħed jista' jkollu direttivi li jrid imma ma jiġux infurzati inutli. Il-kultura ġusta hija importanti fl-opinjoni tiegħi hija ħasra kbira wkoll illi aħna ma nistawx nikkonvinċu eh, l-istati membri li kollhom sistema ta' rapportaġġ volontarju. Eh, Fil-Renju Unit aħna eh, għanna situazzjoni anki bejn kumpaniji. Naħseb illi l-istati membri u koll hemm bżonn introduċuħ da. Irridu niċċaraw din il-port, nafu li jem stati membri għet jamlu rapportaċ xira oħrajn din iħawdu kollox. E, u dana ma nistawx nirsolvuħ sa kemm ma jkonniex konsens bejn is-sistemi legali tal-istati tal, membri differenti. Għax aħna hawnhekk mhux kwistjoni ta' kultura biss e, e, hemm xi stati membri li ma jwaħlu ma mhux qed iwaħlu fħadd. U hemm pajjiżi oħrajn li dawn kif daħlu fl-Ewropa tal-punent dawn l-aħħar 20 sena. Imma qed edin, edin jikomplikaw l-affarijiet meta jajdu li wieħed u ħati u jriti prova li mhuwiex eh, eh, u mhux għandu jkun, għandu jkun il-kontrarju li għandhom Eh, nipreżumu li l-persuna hija innoċenti. Eh, hemm kompromess wieħed, is-Sinjora eh, Devera ktat, il-kompromessi kollha aħna bilna magħhom, però ma nappoġġawx dak ta' definizjoni ta' gross negligence. A parti dan, aħna nappoġġaw l-oħrajn kollha. Għanna xi problemi b'dik, però grazzi ħafna għal rapporter Grazzi. Grazzi. Eh, eh, nishti nifraħ li Sinjora De Vejrak. U jina minix sorpris li kienem konsens kbir. Għalix zammejt relazzjonijiet tajbin u xirqa mal-kollegi. Jiena però ma naqbilx fuq punt wieħed u nishtiq referi għal dak li qalet il-Signora Foster, l-emenda 17. Id-definizzjoni hawnhekk ma nistax ma ma, ma nesprimix il-pożizzjoni tiegħi ta' avukat, hemm ċerti każijiet li ma nistawx aħna naċettaw. Hemm differenza bejn intenzjoni kriminali u negliġenza. Jiena dina ma naħiex fit testa signora de Vejrak, u laqas fit testa kompromess. Illi nħaltu daw żewġ idejat fl-imkien, daw żewġ kunċetti, naslu għal ibridu. Illi jħassibna. Eh, e, jew hemm intenzjoni jew m'hemmx. Issa qed jista' jgħid il-grat jista' ivarja skont il-kodiċi li qed japplika. Meta jiena kont rapporter President fuq id-direttiva fuq il-bastimenti, Meta aħna għamilna definizjoni ta' reat, aħna emmek u kol kena nħarsu lejn l-intenzjoni u l-negligenza. Eh, kena diskussjoni fuq dak li eh, najdu l dissuasive payment. Aħna ma kenni, ma, ma, ma, ma ksibniex opinjoni minn il-komitat legali għax għalu li se jifukaw fuq għadin il-kwistjoni jena nizgura, jena zgur li il-rapport ta' snira de Verak u intenzjonat tajjeb, aħna maħnix edin nwaħlu fħat, ed niprofaw nsibu bilanċ, pero naħseb li huwa importanti li kunem distinzjoni ċara bej l-intenzjoni kriminali jew negliġenza Eh, zaħra jew kbira. Imma dan huwa l-uniku punt, aparti da, imma aparti dan, il sinjora da vera kanda l-appoċ għaj totali. Iva naf li il-Komitat tal-Affarijiet Legali jistaw jekk iridu, però ma tawna l-ebda opinjoni. L-uniku punt hawnhekk illi forsi ta' min wieħed isemmi huwa illi ma l-inċidenti għanna din il-problema għax għanna sistemi ġudizzjarji differenti. U għanki jek nitkelmu mal-investigaturi tal incidenti se għajmu din il-kwistjoni. F'ċerti pajizi il polizija joħduha fidejhom għax hemm investigazzjoni kriminali qabel ma ma, ma, ma ġi determinat eh, il, x'kienet il kawza tal incident eh, Hemm sistemi legali differenti, imma fil-fatt din hija problema illi xi darba hemm bżonn nirselvu. Is-Sur e Cornell mill-Kommissjoni. Skużani, għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem fil-qosor, fil-qosor jekk jew possibbli. Iva, jiena xtaqt nagħmel kumment qasir is-Sinjora Lichtenberger fuq fuq ħaġa li mamlux il-Komitat tal-Affarijiet Legali. Aħna rajna me diskussjoni eh, illi kienet problema li laqas il-Komitat Legali ma setaw jirsolvu għax hawnhekk għandna sistemi differenti ta' proċedura kriminali fl-istati membri differenti, eh, dritti ta' aċċess għal ġustizja differenti minn pajis għal iħor u din ma nistawx nisolvuha U għas il-Komitat tal-Affarijiet Legali ma jista' jirsolvi jenna di. U għalhekk e, e, e, u għadifix li huma jagħtu din l-opinjoni. Sir Cornelis, grazzi President. Il-Komissjoni hija kuntenta ħafna tara li hemm interess fil-Kumitat Tran f'dan id-dossier li naqblu li huwa importanti ħafna sikurezza tal-avjazzjoni u aħna se nikkontribwixxu biex ikun hemm protezzjoni aħjar ta' ċittadini Ewropej fil-vjaġġi tagħhom mad-dinja. Il-Kommissjoni tixtieq tirringrazzja l-membri tal-Kumitat u mod partikolari il-rapporteur, il-Sinjura De Vejrak, il- eh, emendi prezentati mir rapporter u anki mis shadows edin introduċu bidliet fil-proposta. U f'ħafna fil-maġġoranza tal-każijiet aħna nappoġġaw għax sejrin fil-direzzjoni u qegħdin ifittxu anki l-anijiet li kellna f'moħħna aħna. Jiena nixtieq insemmi erba' każijiet. Mod partikolari aħna nħarsu bi favur lejn l-emendi li jridu isaħħu il-kultura ta' ġustizzja u anki il-protezzjoni għal professjonisti tal-avjazzjoni. Il-Kummissjoni mbagħad hija miftuħa biex ikun hemm regoli iktar proporzjonali meta niġu obbligazzjonijiet anki għal avjazzjoni eh, ta' sportiva biex ngħidu hekk. U tini il-Komissjoni tappoġġa anki il-proposti eh, biex eh, il ruol tal-EASA tkun iktar riflessa fis sistema eh, bħala koordinatur fuq livell Ewropew għal kwistjonijiet tal-sikurezza imma anki bħala autorità ta' ċertifikazzjoni. Similment mm, bħal l-Istati membri però fil-kompetenzi taħħa il-proposti fuq ir-rol tal-EASA qed jiġu prezentati u fl-aħħar il-Kummissjoni qed ħares favur fuq il-kompromessi kollha tar-rapporter ħlif il-kompromessi ta' fuq il-atti delegati u l-kompromess seba fuq l-obbligu ta' rapportar minnaħa tal-Kummissjoni. Nishtiq insemmi però xi eh, emendi li l-Kummissjoni ma tistax tappoġġa. L-ewwel il-Kummissjoni ma tappoġġax l-emendi 85-88-122 għalix etin idajfu l-protezzjoni tal-professjonisti tal-avjazzjoni. E se jkollhom impatt negattiv fuq il-kultura ta' ġusta u għedin sejrin, sejrin direzzjoni kontrarja ta' dan dawn ta' din id-direttiva. Ma nablux laqas ma' nemendi 118 u 132 għalix edin jillimitaw l-ambitu ta' dawk il-fatti li għandhom jiġu trasmessi l-autoritajiet. Aħna nħossu li l-istati membri mot ma mandomx il-possibilita eh, iżommu, jaħbu dan informazzjoni. U aħna ma naqblux laqas ma' nemenda emenda 95 eh, fil-fat eh, għanna dubju legali kan nix ninkludu ah, dan fil- fl-ambitu, għax il-regolament bażiku tal aza eh, u dan il-regolament għandhom ambiti differenti. Barra menek eh, il-regolament tal-2008 eh, fih l-istess kawzi minar preġudizzju li seġi introdotta unek għal daqstanta unek għaw referenza ċirkolari u għed toħlo konflitt u uh, noqqas ta' ċarezza legali u se toħloq problemi fl-implementazzjoni xirqa ta' dan ir-regolament. Aħna nifmu il-għala ġi prezentat din l-emenda, imma naħasbu illi l-ewwel emenda tal- rapporter hija iktar xirqa biex nkunu nistgħu nindirizzaw din il-problema tal-interazzjoni bejn dan ir-regolament u e, dak e, tal-regolament 216 tal-2008. Aħna nħossu anki li il-kompromess 6 u l-emenda 77, 87, 148, 149 u 150 se jħolqu proċedura għal adozzjoni ta' delegati li ma bilx ma l-artikolu 290 ta' trattat u lanqas mal-komprensjoni eh, komuni tal-seta delegati eh, kif huma miftema bejn istituzzjonijiet. Aħna ma nablux laqas mal-emendi 96 eh, u 156 għaliex l-annessi hawnhekk qegħdin jimmiraw biex jgħaltu integrazzjoni tal ta, dawn l-annessi u għandhom jibqgħu taħt il-lati delegati. B'konklużjoni, President, aħna nixtiequ nirringrazzjaw rapporter u l-membri ta' dan il-komitat tal-appoċ għawi eh, u għal-intenzjoni ġenerali tal-proposta u tal-anijiet tal-regolament il-ġdid u anki tal-li prezentat eh, numru ta' titjib eh, fit-test. Aħna nittamaw li għabbażi tal-vot ta' għada ikun jista' jkun hemm negozjati tajba biex il-Parlament u l-Kunsill ikun jistgħu jsibu ftejm fuq test li se wasal għal titjib konkret għal prevenzjoni tal-inċidenti u l-protezzjoni ta' ċittadini. Grazzi ħafna. Grazzi, il-rapporta rapporter għanda xaġġu xittajt? fuq il-komment li sar fuq it-ħassib dwar organizzazzjonijiet żgħar jiena wkoll provajt mbiddel il-miżuri femmen dan numru ħamsa t nofru soluzzjoni li tippermetti l dawk il- korpi sabiex jużaw proċedura eh, normali fuq il-kommenti tal-Sur Pascal fuq il-definizzjonijiet dimna ma' servizzi legali u kif inti President u kif għal kif għalet isna li Schlimberger ma' nix normalizzazzjoni fl-Europa fuq il-negligenza u fl-Istati membri għana differenti ta' dan xifisser. fisser Dan qasija definizzjoni universali hija definizzjoni li tapplika għal dan it-tesbis. Grazzi lilek, President, grazzi l-Kumitat għat-Trasport għall-iskambju ta' opinjonijiet u l-lum bekk għanna dan il-rapport. Nishtiq li għada wara l-vot, nistidnu l-membru sabiex jivvotaw għal-mandat sabiex nibdew mela kemm jista' jkun it-trialogu li l-mira tiegħu li naslu għal-ftejm wara l-ewwel qari fix-xhur li ġejjin sabiex nadottawh qabel tmiem il-leġislatura. Grazzi. Thank you very much. Grazzi, Sinjura. Eh, Devaj għanivvotaw fuq il-rapportada eh, u se jkollna vot fuq il-mandat il rapporter sabiex jitlu f'negozjati mal-Konsil għan nissa l-implementazzjoni ta' infrastruttur tal-fuels alternativa rapport ta' sur Fidenza. Grazie, pres Grazie President. Nil-proposta mill-Kommissjoni nsibu fiħdan strateġija ġenerali il titratta per eżempju element importanti ieħor il-direttiva Cars 2020 u dispożizzjoni oħrajn Il-proposta tiegħi għandha pala puntatlu konsiderazzjoni pozittiva ġenerali fuq it-fassil minna tal-Kommissjoni għal-proposta ta' direttiva. Ovvjament, ħanressaq numru ta' emendi sabiex intejje il-proposta tal-Kommissjoni. Nasab li l koll naqblu mal-ħtieġa u l-importanza li ninvestu fuq fuels alternativi sabiex innaqsu dipendenza ta' trasport minn fuq iż-żejt u l-petrol ukoll sabiex innaqsu il-tniġġis ambientali. U naqsu wkoll l-emissjonijiet ta' gassijiet li niġsu. Punt ċentrali ta' rapport, ħansem jom malaj malaj l-ewwel net għafa strategiku nazzjonali u uh, tisħiħ ta' dawn tal-qafas nazzjonali u anka strateġiji l iżvilupp ta' karburanti alternattivi li fil-preżent fil-proposta tal-Kommissjoni insibu um, bħala skadenza sal-2020. Zvilupp ta' proċ strateġiku li jinkludi tipi differenti ta' fuels alternattivi. Dan it-test oriġinarjament twilet b'attenzjoni speċifika fuq l-elettriku Fil-proposta ta' kommissjoni mbagħad inkludejna wkoll tipi differenti ta' fuels alternattivi. Ukoll attenzjoni akbar fil-rapport tiegħi fil-proposta tiegħi għal dawk il-modi ta' trasport li għadhom ma jistawx jiżviluppaw minħabba raġunijiet teknoloġiċi, jiżviluppaw puntu eh, alternativa għal fuels eh, tradizzjonali. Fostom, kif tkellimna l-umar nofsinhar, fil-kamp ta' l-avjazzjoni speċjalment inkludejt ukoll miri intermedjari sabiex nikkontrollaw il-passi u l-progressi li għamel kull stat membru ġalla darba direttiva ta' fis-seħ. Dwar it-trasport permezz l-elettriku, għanna mira ambizjuża mill-Komissjoni ġifiri li konna standard validu fl-Stati membri kollha sabiex nelbu l-ostakli teknoloġiċi u niżguraw mobilità tal-vetturi li għadmu bl-elettriku fl-Unjoni Ewropea kollha. Għanna kwistjoni diffiċli, ġifiri standard uniku għal connectors li jaħdmu b'mod alternativi għal karozzi li jaħdmu bl-elettriku, kemm għandu kraqsam rekwiziti tekniċi u anke legali. Għaliex għandna pajjiżi Ewropej li għandhom liġijiet avvanzati li jinkludu il-preżenza ta' eh, ta' tamir fil-magni u ma naħseb illi ma nix imorru lura mill-att ta' sigurta għal-rigward anka ta' pajjiżi li ġan vestew dan ir-rigward il-proposta tiegħi illi nżommu il-Magna Sibtu il dik qed proponi il komissjoni imma anka possibilta skont il-liġijiet nazzjonali illi ninkludu illi dawn dan it-tamir ikollhom anka e, bl-Ingliż, shatter ta' sigurtà. U e, din il-proposta tidher illi għandha appoġġ qawwi fil-preżent anka jekk mhux appoġġ unanimu. Għanna kwistjoni simili li titratta il-connectors għal eh, recharge eh, rapidu u għanna bżon ninsibu soluzzjoni illi taqqat l-standard Combo 2 kif propost mill kommissjoni ma' teknoloġija oħrajn iġansibu fis-suq pal teknoloġija xademo illi kienet popolari ħafna fil-fatt u għal daqstant hemm bżonn mekkaniżmi illi iżommu t-teknoloġija neutrali u ma jeskludix missu dawk il investew Xtaq li nintroduċu wkoll modulitajiet oħra ta' charging pal charging wifi illi għada mhux żviluppata ma li qed tiġi żviluppata teknoloġikament. Hemm punt importanti ħafna li għandu x'aqsam mal-miri għal kull stat membru fuq dan hemm dibattitu hemm anqalan fih dan il-Kunsill għaliex ħafna pajjiżi ħossu illi dawn il-miri mhumiex eh, relevanti għas sitwazzjoni nazzjonali u li ma jistawx iżommu l-iskadenza li tipproponi l-Kummissjoni. Fuq dan jiena ma tkellimx fuq tibdil fiċ-ċifri ħassejt illi ma kellix elementi tekniċi biżejjed sabiex nindika kwantitajiet alternattivi mill-kwantitajiet proposti mill-Kommissjoni. Naħseb illi waqt il-negozjati nistaw nsibu soluzzjoni li sib l ta' kulħadd, però m'għandniex indajfu żejjed il-proposta ta' direttiva. Jekk l-annes jitneħam il test mit-test taħħari u dawn il-miri ma jibqgħux vinkolanti mi jsiru indikattivi, f'każ dan aħna mhux se jkollna bżonn naħdmu f'di direttiva ma jkun xejx namlu. Għal daqstan tajjeb illi ikonna soft landing sabiex il-pajzi kollha jilqu l-miri previsti ma mhux nżarmaw kollox, nżarmaw l-istruttura tad direttiva. Malaj malaj fuq l-idroġenu nafu li dan il fjul alternattiv u inqas żviluppat meta mqabbel ma' oħrajn anka jekk prospettivi interessanti ta' titjib Jiena konfermajt iċ-ċifri u tbassir li nsibu fil-proposta ta' direttiva tal-Komissjoni. Madonna kollu, et illi ma nix nizvilupaw il-netwerk tal-idroġenu fl-Stati membri fejn dawn ġajzistu u fejn għanna skadenza 2020 imma na nibdew ninvestu kol dawk l istati membri fejn dit teknoloġija da ma bdiċ Ovvjament, wieħed irid itawwa l-iskadenza hawnhekk u jien qed nipproponi l-2030. Tajt importanza kbira wkoll il-gas naturali kemm eh, fil-verżjoni tiegħu likwida jew eh, maħduma l-LNG hija fjuwel alternattiv effettiv u effiċenti kemm għall ispejjeż u anka tfaddil enerġetiku Huwa importanti wkoll għal eh, trasport marittimu u eh, trasport eh, bil-karozzi u jina hawnhekk naqbel mal komissjoni fuq trasport marittimu u l-inland seaways naħseb illi fil-libħra koll fil-portijiet kollha il-insibu mniżla fit-tenti għanna jkun LNG disponibli, naħseb illi din hija ħaġa li qed torbot iż-żejt l-Stati Membri u nasib l-Stati Membri għandhom jiddefinixxu huma x'soluzzjonijiet jistgħu jkunu l-iktar utli. Jekk naħseb pajjiżi, jekk taħseb li f'Porta Ġenovi ftit kilometru il-bot fil-Porta La Spezia ikollok żewġ impjanti li jagħmlu l-istess ħaġa naħseb ma tantx tagħmel sens di mill-lat ekonomiku u mhix ħaġa meħtieġa lanqas minn perspettiva ta' su għal daqstant hemm bżonn iktar flessibilità fuq dal-punt. Meta niġu mbagħad għal eh, gas naturali eh, kompress fuq l-istazzjoni tal-impjanti xtaqt li limiti minimi jitbaxxew xi ftit sabiex naġġevolaw l-implementazzjoni. Fuq punti ħorna fli hemm tħassib il-GPL Il-Kommissjoni fil-test tagħha qiegħda tajt f'introduzzjoni fil-lista ta' fuels alternattivi nitkellmu fuq GPL imbagħad tkun ħaġa li tosfor fit-test innifsu mhux qed niproponu miri nafu li dal-fuel għandu ċertu popolarità f'ċertu parti fl-Ewropa, ovvjament u inqas nadif minn fuels alternativi oħrajn li nsemmu fid-direttiva, imma anka inkludejt ipotesi ta' żvilupp anke għal dan il-fuel fil-proposta tiegħi ovvjament. Jiena fokajt ukoll fuq il ugwaljanza fost fuels li hija ħaġa li għandha x'taqsam ukoll ma' regoli fuq kwalità ta' fuels. U attenzjoni wkoll speċjali għal klient. Qed nipproponi armonizzazzjoni tal-kuluri tal-pompi tal-petrol fil-prezent uniformità ma teżistix, jekk qed imur minn pajjiż ieħor, il-kuluri jinbidlu li li eh, il-fuels. L-aħħar punt, naf li ċertu kollegi mhux se jaqblu, huwa punt importanti, il-finanzjament ta' daw l-infrastrutturi ta' dawn il punti xtaqna studju mill-Kommissjoni sabiex naraw kif l-in mill-investimenti minnaħa tal-privat ikonna l-possibilta u koll illi kunem finanzjament konġut finanzjament bel privat u mill-fuq level ta' Unjoni Ewropea sabiex nappoġġaw l istati membri għall iżvilupp ta' dawn in-networks. I've got six speakers. Għandi sitt kellima u l-Kummissjoni. U fosxin minuta rridu nlistu. Fil-qosor għal daqstant. Dini introduzzjoni u għad ta' introduzzjoni meta jkonna l-emendi proposti konna l-opportunità niddiskutu fiktar dettal. Grazie President, Signori. Dawn grazzi li rapporter. għal kooperazzjoni miftuħa illi wera magħna. U għanna qoddimna l-lum bozz ta' rapport li huwa bilanċa tal-aħħar. Kien hemm ftehim b'saqtu fuq il-proposta tal-Kommissjoni u naqbel ma' ftit mill-punti tar-rapporter hemm bżonn li nsaħħu l-qafas strateġiku nazzjonali naqbel illi din ħaġa li bżonn tiġi appoċċata fl-Unjoni Ewropea nistgħu nagħmlu li konna qafas wiesa' irrid ikun flessibbli biżejjed sabiex fuq livell ta' stat membru ikon nazzjoni fokata li tirrispondi għal tiġijiet. Jina naħseb ukoll illi punt importanti għal fuels alternattivi u li nidentifikawhom u nipproponuhom mod li jkun miftuħ għas-suq u dan jimxim fejt fejt mal valazzjon tal-impatt prezentata mill-Kommissjoni. ċertu kazajiet għal ċertu fuels l-ostakli imma U ma nix nħallu kollox fidej suq. Aħna wkoll rridu nipprovdu appoġġ. U naħseb li għandna nappoġġaw gassiet nazzjonali, l-idroġenu, eccetera, eccetera fuq l-appoċ għall-LPG kif ukoll għall biofuels jista' jkun hemm opinjoni differenti LPG il-koll jafu nafu li huwa prodott sekondarju mir-raffineriji meta jiġi prodott id-diesel u l-petrol. Għal daqstant hemm input qawwi mill kombustibli fossili u nasib fl-aħħar mill-aħħar għandna nisqu fuq il-fatt li l-qafas legali għandu jkun imfassal għal strateġija ta' talim. U dan jinkludi wkoll u jiffaċilita dal proċess. Dan jippermettilna illi immorru lura minn żviluppi li huma anqas pożittivi u bekk inħallu stati membri b'aktar flessibilità. Hemm bżonn inħarsu lejn standards tekniċi wkoll u ta' kompatibilità dawk li jagħmlu l-ewwel passi però m'għandhomx ikunu żvantaġġati. Permettu li ngħid ukoll li periodu ta' tranzizjoni propost mir-rapporter għal plugs u sockets huwa neċessarju hemm bżonn li jkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni sabiex niżguraw kompatibilità. U din għandha tkun ħaġa wkoll li tkun tajba l-konsumatur. Għal pompi tal-petrol ukoll naqbel ma' koluri komuni. Madana kollu, imżon kol najdu illi fil-kas ta' finanzjament nafu illi mannix flus birrimi meta niġu għal Transeuropean Networks għadna li jemżon appoġġaw daw il-fuels alternativi imma sa' membri industri għanna l-fakru għom illi mis ħaġa ta' investiment fil-baħir u fil-ferrovija biss. Grazzi. Il-Signora Meissner. Grazzi l-rapporter, nasib li rapport importanti. Tenti Zusef semmi. Irridu l-enerġija alternativa t-infresh fl europa Full mobilità elettronika skadenza ta' tranzizjoni iva ma ma diskont wila wis għanna bżon pagverjen tal-Europa nipprovaw nsaħħu l-interoperabilità u dan għandu japplikaw kol meta tkun qed tivvinta xi ħaġa mill-bidu. Fuq gas naturali xtaqt nifoka hawnhekk. Fil-fatt li għandu xaqsam il-gas din hija idea tajba puntu li nistimulaw investiment privat imma kompaniji ta' zejt minerali qed emessu il-pompi tal-petrol palissa ma nasibx li għandhom wisq incentivi li promovu fuels alternattivi. Għanna mendi 63 mill-rapporter illi qed proponi tibdil għal tankiet CNG il-ġina fu li dinija xaħġa l xtaqsam madbaħi li ma tista tapplika wkoll għal vetturi. Kif issem għandi problema bl-LPG, is-surfidanza inkluda l-LPG sfiċkament mija mill-LPG fl-Ewropa jiġu miż jieġu jiġi miż mhix eh, ħaġa ta' enerġija rinnovabbli din, CNG, gas naturali huma alternattivi ma l-PG mhuwiex. Mhuwiex eh, alternativa żejt. Infrastruttura tal-LPG wkoll hija b'saħħitha. Għandna numru ta' pompi tal petrol li ġaj jaħdmu bl-LPG. 30,000 għall-LPG, il-pompi tal-LPG, u CNG għanna bis 3,000 fuq dbaħir intern jista' jkun li mhux se jkollna biżejjed LPG. Illi provdu l-LPG viċ l-importijiet. Grazzi, l univoli Taylor. Għanna nużaw l-Unjoni Ewropea sabiex nistandardizzaw il-rabtiet u l-konnessjonijiet. Iżda meta nikkonsidraw Iżda lan huwa li nipprovdu trasport binqas eh, bin independu nqas fuq il-fuq il-kombustibli fossili u billi jkun hemm inqas inqas ehm, emissjoni ta' dioxid tal-karbonju. Smajt minn ċerta kumpaniji tal-enerġija u fornituri tal-gas sabiex jitlu f'temiet ma li kunem li, prov, li jiġi provdut il-karburant fuq per eżempju l-autostradi. Aħna għana biss wieħed fil-mija ta' suq eh, tal-elettriku tal u fil-fatt għalek eh, naħseb illi ma tantx hemm talba għal li jkun hemm fil-fatt fornizzjoni tal-elettriku fil-pompi tal fl-istess stazzjonijiet jew pompi tal-petrol. Fl-opinjoni tiegħi qabel nista nimpenjaw flus pubbliċi għal dan il lan irridu naraw jekk li innaqsu d-dioss tal-karbonju lan li neqsu diossu tal-karbonju fil-fat eh, jinkisibx permezz ta' trasport eh, li juża l-elettriku bħala karburant. Grazie ħafna, Sur President. Grazie, Sur President, u grazie li relatur Nasab il-Sur Taylor laqat il-musmar fuq rasu. Kif inti tista' tnaqqas il-emissjoni ta' diossidu tal-karbonju? Eżattament. F'dan f'din il-proposta naħseb li aktar importanti tiffoka fuq l-LNG, l-LNG milli d diossidu tal-karbonju. U fil-fatt jagħmel ir-relatur. Wieħed minn punti ewlenin ta' dibattitu u l-ammont ta' konnessjonijiet li ħajkun disponibbli għal karozzi tal-elettriku. Tista' tara li hemm żvilupp eh, se tal żvilupp tal-qasam hemm eh, anke żvilupp fis-settur privat allura hemm alternattivi, iżda ma nafx ma nafx naqbilx ma li jkun hemm numru ta' konnessjonijiet fil li jkunu provduti mill-settur pubbliku. Nasib irdu noqogħdu attenti meta jitkellmu dwar eh, dawn is-sockets għal eh, tal-elettriku għal karozzi elettriċi. Rridu naraw kif qed jiżviluppa is-suq u naraw li ħajkun hemm konnessjoni differenti eh, anke f'pajjiżi differenti. differenti Anka meta nitkellmu dwar l-LPG eh, hemm sistemi differenti minn pajjiż għal ieħor, għalhekk naħseb illi jkun tajjeb illi nagħtu ċans li eh, jiżviluppa is minn flok il-Kummissjoni toqgħod timponi ċerta affarijiet fuq is-sistemi fuq is-sistema u x-xekkela. L-LPG huwa biss prodott ieħor eh, Minflok iż-żejt u fil-fatt ma mhux naqbel ma dan il-punt. Issa Signor Foster, grazzi ħafna sur President u grazzi l-relatur jiena għamilt xi kummenti dwar dan fil-stadi inizjali u ovvjament napprezza x-xogħol illi għamel il relatur Iżda il-proposta tal-Kommissjoni kienet preskrittiva ħafna fis-sens illi kienet titħares bit lejn l-erba tipi ta' enerġija disponibli, iżda rridu naraw xinu adegwat għall-istati membri differenti. Naħseb li l-istati membri irrid ikollhom il-permess biex ngħidu hekk biex jiddeterminaw il-politika tagħhom stess sabiex ikunu jistgħu jilħqu l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea għaliex kollox jiddependi fuq fejn inti ġeografikament. Jiddependi kif inti ser eh, jiddependi wkoll kif eh, dan se jħalli effett fuq l impat tal- fuq l impat tal-emissjoni tal diossu tal-karbonju. Għana s-sena 2020 għawnek pala data ta' skadenza, pero ma naħsibx li realistika eh, jekk nikluduha għawnek issa f'termini ta' xiġri jekk ikollok inti bżon tiċċarġa karozza tiegħek dan ovvjament ħajkun essenzjali, iżda il-kwistjoni ma niddiskutuwiex fil-diskutujiex fil- fil-regolament din rikjedi ħafna infrastruttura. Naħseb li s-suq għandu bżon imexxi dan, ma nafx hekk l-Unjoni Ewropea għandi xi budget allokat għal din it-tip ta' infrastruttura. Dawk iż-żewġ pajjiżi nix insaqsi li hemm dawk iż-żewġ karozzi fi Plaslox li eddin il-kollu jċarġaw, iż qatt ma rajt jiena li xi ħadd isuqhom. Nixi nkun naf minn ħajinvesti f'din it-tip ta' infrastruttura. Irrid ikun is-suq illi jagħmel din dan it-tip ta' investiment ma naqsmajt blebda stat membru illi qal illi ser eh, jonfoq 9 biljun euro per eżempju biex jagħmel dan jagħmel din it-tip ta' infrastruttura. Huwa importanti li nqajmu dawn it-tipi ta' dettalji, dawn id-dettalji u niddiskutuhom. F'dan l-istadju naħseb li għat li hemm bżonn ta' evalwazzjoni serja u realistika u naraw fl-imma stadju eh, din l-istati membri differenti u l-ispejjeż differenti involuti. Mux marriċ nkun negattiva, iżda naħseb illi qed ikunu wis preskrittivi u ripretendu wis palissa. Issa sur onidi. Min diġi mu. Grazzi, Sur President, ta' din l-opportunità. Jien ser nitkellem fil-qosor. Xtaqt palissa biss eh, nef nefasizza kemm napprezzaw dan ir-rapport u namiraw ukoll il-kwalità tiegħu dan ir-rapport. Nixtieq nerġi' xi saqal ċerta punti li proponew li propona il rapporter sabiex itejjeb il-proposta oriġinali. Aħna napprezzaw ħafna illi inatat iktar prominenza il-vjaġġar permezz ta' treni irridu li nestendu l-standard setting għal wieħed il-setting standard għal wieħed wireless dan fil-fatt issemma mill ħafna partijiet interessati. Nipprezzaw ukoll ħafna l-enfasi li rapporter għamel fuq il-qafas nazzjonali. Fl-aħħar mill-aħħar il-miri illi qed insejsu u r-relatur għal darboħra semmi illi hemm modi differenti ta' kif inti Eh, tasal li jom daw il-miri, infatti għot jiproponi li ibiddel xi miri f'termina ta' distanzi jew kilometri u minn flok juża metodu ibbażat fuq l-ammont ta' abitanti f'xi zona partikolari. Nasab li dawn is-suġġerimenti ma kollha validi, irridu nħarsu eh, biktar dettali l-konsekwenzi ta. X'inhu dak li huwa l-iktar importanti? Li l affas nazzjonali ikun fil-fatt eh, qed jaħdem sew u dan il-qafas se ikollu indikazzjonijiet u miri eh, ċari u dan iwassalna wkoll għal punt ta' Sinjura Foster li verament għandha raġun aħna maħniex f'diskussjoni dwar l-finanzjar pubbliku għall-infrastruttura ġdida, kollox irrit isir tal mod illi natu l-aħjar opportunità l-suq sabiex ikun jista jibda jaħdem fuq din l-infrastruttura dawn <coughs> il-charging eh, points biex nejdu l-omek. Għalek għetti proponu oqsfa nazzjonali aħna il-relatur fil-fat tejjeb il-mod ta' kif il-miri differenti qed jiġu speċifikati sabiex bekk natu l-aħjar opportunitajiet sabiex e, din l-infrastruttura jekk ikun hemm finanzjar pubbliku dan għandu jiġi biss b'mod jiġri biss b'mod komplementarju. Fl-aħħar rigward l-aspett eh, marittimu Naseb illi hemm bżonn nimxu b'kawtela hawnhekk. Jekk hawn settur fejn hemm bżonn alternattiva u fil-fatt dan is-settur marittimu u naseb li Sinjora Meisner diġà qalet dan b'mod ċar hemm bżonn hemm numru ta' hemm numru ta' problemi f'dan is-settur u rridu sibu bil-fors alternattiva u l-aħjar soluzzjoni fil-fatt hija l-LNG. U għalhekk illi l-istruttur ir-rapport għandi jkun wieħed b'saħħtu. U rridu nżommu f'moħħna għal dan il-punt il-network trans-Ewropew. Importanti illi nażlu il- nażlu fejn eżattament fil-port ser ikun hemm ir-refueling ħajkollok ovvjament possibilitajiet differenti kollok faċilitajiet eh, mobli, faċilitajiet ta' bunkering. Dawn huma deċiżjoni jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti u għandna bżonn ukoll eh, feedback minn għandhom. Rigward l-LNG nix ngħid iżda fuq nota ta' kawtela i li eh, xi inkwit L-LNG fil-fat għadna maħniċ ċerti u alternativa tajba, rridu e, niverifikaw sew kem kumpaniji ta' zejt li jista bil-flokka t-reklamaw dan it-tip ta' karburant, rajna stejjer ta' suċċess u stejer ta' inqas suċċess. Issa ma sibxan għarfojn imbuttaw l qoddim l-LNG fil-leġislazzjoni b'moċċar. ċar. Issa Karlo għal fil-qasira bat iridu fil-qosra xindu għaddu għal eh, laqta koordinaturi. Grazzi għal kontribuzzjonijiet. Lavorare bene poi anki infatti. U nasab li għanna biex naħdmu anka meta niġu għall-emendi għanna situazzjoni bla dubju li hija mħalta ħafna u naħseb l-inizjattiva tal kummissjoni qed tistabbilixxi minn fejn għandna nitilqu meta niġu biex insolvu l-problema ħarija dejjem ngħidu li m'hemmx netwerk u m'hemm soq, minn ngħidu m'hemm soq għax netwerk ma teżistix. U naħseb permezz ta' proposta qegħdin niddeċidu, qed niddeċidu illi nibdew bl-iżvilupp tan-netwerk sabiex xo l-iżvilupp ta' suq. U eh, dan mill-perspettiva ta' proġett huwa l-iktar element importanti. Aħna nadmir l-inżommu flessibilità fuq il għafa strategiku nazzjonali, qed naħseb hawnhekk fuq il level maritim, il-fjew l alternativ anka li emżon illi l-infrastrutturi fil-qasam marittimu kif niprofdu l-fuel fil-portijiet tagħna, l-infrastruttura fil-portijiet għandha tkun kompatibbli ma l-infrastruttura li se nwaqfu. Tajjeb il-din tip ta' analiżi ssir ukoll fuq livell nazzjonali. U bekk ikun hemm elementi ta' valutazzjoni li jkunu iktar riġidi u koll bżonn inżommu flessibilità mill-perspettiva ta' żvilupp teknoloġiku sabiex eh, nizguraw il-żvilupp eh, fil-ġejjieni fuq teknoloġiji ġodda fuq kompatibbli ġodda jgħinuna sabiex naħdmu fit mod flessibli ġa semmejt esperjenzi li ġa jeżistu. Linja ta' trasport marittimu tal-Bahar Baltiku li ġa illum edha tbiddel il-bastimenti għal 200. Eh, ċaġa li u mansibux fil- uh, ma tistix fil-preżenti ma tista' tkun possibbli fil-ġejjieni. Għal daqstant għandna nħallu l-issuq sabiex anke jiżviluppa f'din id-direzzjoni anke mill teknoloġiku. Bħala konklużjoni fuq il-finanzjament u narawnek, ma nix nirraġunaw esklusivament fuq finanzjament diretti jew pubbliċi kif ġant qal mill-Kummissjoni, imma na nirrealizzaw li anka fuq livell lokali nistaw nizviluppaw networks bħal eh, mm, regoli ta' illi jgħinu sabiex nikkontribwixxu iż-żieda fil-finanzjament eh, bejn privatu u l-pubbliku għal daqstant il-kontribut tal-Istati membri fil-żvilupp tal-proġetti eh, huwa essenzjali id-data għal taskadenza l-emenda 6 ta' ottubru u dan il-rapport se jkun wieħed mir-rapporti illi ser nistudaw fil- għandkom il-liflet hawnhekk għall l-assistenza leġislattiva dan qiegħed hawnhekk disponibbli għalikom jekk ikolkom żonnu eh, rapport fidantis se jiġi kopert minn dan hekk kif diskrit fil-foljett. Grazzi ħafna dan iwassalna għal tmiem tal-sessjoni ta' komitat normali, issa naddu għallaqa tal-koordinaturi jekk joġobkom eh, minn mhux parti minn din il-laqgħa mill-kamra.